Colleagues, I'd like, if possible, to uh, start the vote on Mr. Engstrom's report. So... Kollegi, xtaqna, eh, eh, sejna l-sur li ġiftit iktar tart, pero ma aħjar ma nħalux jistenna. Naħseb peress li ħafna nisallow il-kartellun tal-voti mux senuża ħalajni jom ximkien ieħor. Eh, naħseb irridu noqdu noqdu.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 Iva nishtiq nirringrazzja lir rapporters il-shadow rapporters kolla, lis segretarjat kemm żewġ laqat u naħseb li kienu utli kostruttivi. Tajjeb jew nkomplu għalura b'xogħolna. Tajjeb mela nibdew bil-votazzjoni. Jiena sej nibda l-votazzjoni emenda wieħed da favur. Kontra għaddit. Amanda tnejn mill-lara ċomi favur kontra għaddit. Umbat, allura l-emenda taħħa ġiet irtirata, l amenda erba, favur, kontra, għaddiet. Emenda ħamsa, dak favur, kontra, għaddiet. Għanna emenda ta' kompromess, Signora Gebartu, Signora Comi, favor kontra għadiet. Amanda 6 u 13 jaqaw. Amanda 7, mis Signora Komi u koll, la favur kontra għadiet. Amanda 8, mis Sur u e, Sur Kavada, favur kontra. Sajn, provaw noddu. Favur. kontra. Tajab ma d-dieċ, ma d-dieċ b'vot wieħed biss. Jekk hawn membri f'dan il-kumitat li qegħdin jivvotaw u ma għalux li segretarjat nixtieq infakkarkom li membri mill-kumitati oħrajn għandhom jibbatu nota li segretarjat nominat mill-grupp tagħhom jekk ma jixtiequ jivvutaw. Nixtieq infakkarkom dwar din ir-regola. Emenda dissa. Missinjor Kepart. Da favur kontra għaddiet. Emenda 10 Missinjor Kepart da favur Fav kontra Astazzjonijiet għaddiet. Amanda 11, Mr. Gepard. Favour Contra, Għaddiet. Addit Majoranza. Amanda 12, Mr. Favour. Dak favur. Rridu noddu.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 Emenda ta' kompromess numru 2. Mr. Giovanni u Sir Kreutzmann. Għadda boħra nishtiq nfakkar l-membri li u l-membri ta' dan il-kumitat bis jistaw jivvotaw, inkella l-membri sostituti. Irridu jinformawna. Emenda ta' kompromess numru 2. Irridu nerġaw noddu. Okay. Um, those again. Tajjeb, dok kontra. Adiet. Smitax favur, 10 kontra. L-ura, 15-14 jaqaw. U nerġaw naddu għal l-emenda tas sinjura Komi, emenda 16, emenda orali, li Dam nizlawnek, eh, nivvotaw, dawk favur, kontra, għaddiet. Emenda 16 ta'. Emenda 18 ta' surġuvan. Dawk favur. Din jgħat neħija ta' emenda. Din emenda li għed tamel That's 19 in favor. 19 favor. Daw kontra. Għaxra kontra. Amenda 17 taqa. Amenda ta' kompromess numru 3, dawk favor. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet emenda 19 taqa, emenda 20 taqa u koll, u l votazzjoni dak favur kontra għaddit mot unanimu minu kontra ċitu terġaw toddu. Uh, ah, good, well thank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 Huwa ta' pjaċir għalija li nilqa il-Kummissarju fostna l-fisem l-Industrija u l-Imprizi huwa titlu ġdid, Antonio Tajani huwa l-Viċi President tal u wkoll u nilqa' għal kumitat tagħna fil komitat tagħna l-ewwel darba f'dan il-ruol ġdid li għandu. Għandu punt interessanti xie prezentanna fuq programm mim mimli daqs bajda fuq l-imprenditorija u għanna sessjoni l lumwar l-ofsenar miegħu mbagħad bat massur Dalli. Għanna semmaw il-grupp ta' ħidma tiegħu ħejpreżentaħħulna u mbagħad ikolkom opportunità biex tistaqsu xi mistoqsijiet jew tagħmlu xi kommenti. ħanistiden il-koordinaturi u r-rappreżentanti fisem il-gruppi politiċi biex jagħmlu xi kommenti taftuħ Umbat ikonna l-opportunità biex il-membri l-oħra tal-Kumitat jitkellmu. Antonio, nilqak għal darboħra għal din il-laqa u nistidnek xtajdinna xandkom bħala tħejji tal-pjanit ta'kom għal-2010. Grazzi ħafna, Sur President, skużani tal-li domt biex niġijaw ma' kelli xie intoppi. Kont la għamal 27 Ministru fisem it-Turizmu. Huwa pjaċira li għalin kun hawnhekk f'din il-laqa, laqa post ġdid u l-ewwel darba li qed niġi hawnhekk biex nitkellem lil Kumitat Imko fejn qed insib ħafna kollegi hawn li fis-snin imoddi jaħdmu miegħi flimkien fil-Parlament. Din il-laqa qed isseħħ f'kuntest ta' dialogu strutturat bejn il-Kummissjoni u l-Parlament u għandha lan li tippreżenta x-xogħol tal-Kummissjoni li ġi adottat fil-xar ta' Marzu fl-ambitu ta' settur li huwa taħt il-kompetenza tal-mandat tiegħi. Rrid ngħidilkom x'in huma bosta mill-inizjattiva, l-inizjattivi tiegħi li jinsabu fi strateġija tad-dokument Europa 2020. ir rapport tiegħi mal relazzjoni tiegħi mal-Parlament Ewropew ma jrid ikun relazzjoni fuq bil interistituzzjonali biss. Diġà kont membru għal din l-Assembleja l 14 sena u għalek huwa naturali għalija li jkolli kuntatt kontinu u dejjemi u ninforma ruħi ma' kull wieħed u waħda minnkom. U għalek jiena dejjem a dispożizzjoni tagħkom għal kwalinkwa informazzjoni li tixtiequ mill-uffiċċji tiegħi jew għal kwalinkwa opportunità biex niltaqa' magħkom. Meta jkollkom bżonn tistaw tirrikorru għall-uffiċċju tiegħi. Tistaw tistaqsu kwalinkwa ħaġa li tixtiequ taħt il-rwol tiegħi bħala kummissarju għall-industrija. Din hija waħda mill-prioritajiet tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 u propju għal l-adozzjoni ta' settembru ta' din is-sena għal politika ġdida tal-industrija l-President Barroso ddeċida li joħloq grupp ta' kummissarji li kollhom ir-rwol li jieħdu ħsieb il-politika industrijali. Jiena ħajkolli l-onur li nikkoordina dan il-grupp li ħajiddiskuti fuq il-livell politiku il-proposti konkreti li ħajkonu parti mill-komunikat tal-rigward in-nuqqasijiet li hemm fil-setturi differenti tal-industrija Għanna impenn ċar, irridu nżommu niżviluppaw bażi industrijali soda, kompetittiva u differenti, diversifikata fl-Ewropa. Il-politika industrijali ġdida titkun orizzontali, integrata, rib is-setturi ta', ristor, ta ristrutturazzjoni tipprova tistimola l kreativita u torjenta ruħa għal SMEs, tkun strateġika fuq il-materja prima u titkun ukoll globalizzata. L-azzjoni tal-Kummissjoni tkun tista' tgħin l-istruttura, il-politika trid tkun tista' twassal għal kompetitività tal-imprizi Ewropej u ovvjament is-sistema pubblika ma jistax jieħu post ġestjoni tajba tal-imprizi. Iżda rridu nintervjenu b'miżuri li jkunu jistaw jgħinu l-istrutturar mill-ġdid biex bekk ikun hemm kompetittività għal darboħra fl-industrija Ewropea. Il-viżjoni tagħna fija sensiela ta' regoli li tigarantixxi id-dritt tax-xogħol lill-operaturi ekonomiċi. L-Ewropa għamlet ħafna passi il qudiem dana kollu mhux qegħdin naraw ekonomija Ewropea reali li kum saħħeta li tkun maquda flimkien u neħtieġu li dan iseħħ anke minħabba l-problemi li qed naraw eh, magħna. L-SMEs u l-imprizi jridu jaraw li jaġġornaw ruhom ma' żminijiet. Kien hemm l-inizjattiva li ġiet dotata dal ħodu fir rigward l-enerġija li titkun effiċenti u titkun minnajr l-użu ta' emissjonijiet, minnajr it-twassil ta' emissjonijiet. Aħna għanna żewġ pilastri prinċipali, l-ewwel ta', ta titjib tal- eh, tal-magni konvenzjonali u dawk il-karozzi hybrid li jużaw enerġija alternativa. Dan għaliex il-Kommissjoni edha tejjeruħa sabiex ikolla approċ wisa u li jkun neutrali teknoloġikament. Ovvjament aħna nafu l-potenzjal ta' nuqqas ta' użu tal-karbonju u għalhekk għamilna numru ta' azzjonijiet biex nkun nistgħu nippromovu din it-teknoloġija. Iżda fl-istess ħin rridu nimmiraw anki fuq l-idroġenu, fuq il-gas, fuq il-biokarburanti u anki l effiċjenza tal-enerġija biex nintroduċuhom fil-magni konvenzjonali tal-karozzi. Din eh, l-istrateġija tniedi iktar minn 40 strateġija fl-imkien biex twassal għal għajnuna finanzjarja, biex twassal għal għajnuna ta' riċorka u l-iżvilupp, biex ikun hemm l-enerġija li t-ġeddet u biex sas-sena d-dieħla ikonna ukoll it-taħriġ u t-talim aktar aġġornat fuq dawn l-affarijiet u fl-aħħar mill-aħħar biex innaqsu l-emissjonijiet ta' li niġsu u anke l-biossidu tal-karbonju. Fuq il-karozza li taħdem l-elettriku aħna rridu niżguraw li dawn il-vetturi jkunu siguri daqs dawk konvenzjonali. Aħna rridu nipromovu standard komuni li jizguraw li jkun hemm iċ-ċarġjar ta' dan il-vetturi kem jekk ikunu f'pajjiż fl-Unjoni Ewropea u jekk ikunu fieħor biex bekk ikunu aċċessibbli għal pubbliku f'kull parti tal-Unjoni Ewropea. Dan imur li lin mill-industrija tal-karozzi u għalhekk wassal biex ikun hemm għajnuna għal kompetittività għal tkattir tal-postijiet tax-xogħol u biex jgħin ix-xogħol mod ġenerali fir rigward tkabbir sostenibli u intelligenti, aħna ħanamlu kontribut importanti u ħatkun l-ewwel eh, aspett tangibli tal-istrateġija tal-Kummissjoni. Aħna rridu l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija flimkien mal-kollaborazzjoni mal tal-Presidenza span Spanjola din ħatkun pjattaforma viżibbli għal diskussjonijiet strutturati biex bekk nkunu nistgħu ngħinu l kumitat tagħkom f'dan ir-rwol. Suġġett ieħor importanti huwa standardizzazzjoni. Naf kemm huwa importanti għal dan il-kumitat u naf li l-karozza tal li taħdem l-elettriku hija waħda biss mill-eżempji li turina l-potenzjal kbir li għandha l-politika ta' standardizzazzjoni anke fuq il-livell volontarju għax twassal l-aċċess ċittadini. Għalek fil-ħarifa limis għan prezentaw pakket ambizjuż fuq standardizzazzjoni mamul minn aktar minn atti leġislattivi biex bekk ikun hemm komunikat minn naħa tal-Kummissjoni. Dan għandu jgħin standardizzazzjoni Ewropea u jagħmilha aktar effiċjenti. Għaliex jiena konvint li l-Unjoni Ewropea jirnexxila tikseb punti favorija jekk ikollha politika tal-standards differenti li tista' twassal għal pajjiżi ekstrakomunitarji, per eżempju dialogu tagħna mal-Istati Uniti u anke mal-pajjiżi emerġenti l-ġodda. Is-servizzi tiegħi qegħdin jenalizzaw bir-raqqa il-proposti ta' studji differenti u 23 ta' marzu għamlet studju online mal-partijiet interessanti u dan ħajtem fil-21 ta' Mejju Mandi lebda dubju li l-laqat li huma maħsuba l-ġunju li ġeju u jenaħan nħosem fihom fl-imkien ma l-komitat tagħkom ħajkomplu jgħinu biex nżidu l-arfien tagħna. Priorità ewlenija fix-xogħol tiegħi bħala kummissarju għall-industrija, għall-impriża, għall-ispazju, għall turiżmu huwa l-ħidma tajba tas-suq intern Jena kontent ħafna li l-President Barroso għafda f'Mario Monti biex ikun jista jiprezenta sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Naħseb anki sal-bidu ta' Mejju ħajkonna dan id-dokument biex ikun hemm rapport li jgħin is-suq intern biex ikun jista' jwettaq il-potenzjalitajiet kollha tiegħu. L-irkupru tal-suq waħdini juri l-passi l-qoddim biex ikonna tkabbir biex l-Unjoni Ewropea tkun fuq sisin soda. Aħna qegħdin inħarsu lejn il-proposti li ġej min-naħa tal-Parlament Ewropew, speċjalment fil-qada li għandha l-Greċja. Dan għandu jgħinna biex nkunu nistgħu jkollna approċċ aktar olistiku kemm fuq is-suq intern u kif ukoll biex iċ-ċittadini jkunu fil-qofol ta' din l-istrateġija Ma nistax ma naqbilx ma din il-pozizjoni u jiena ċert li flimkien mal-kollega Barnier nistgħu naħdmu flimkien biex nilħqu dan il-għan. Speċjalment fil-ambitu tal-grupp il-ġdid ta' kummissari fuq is-suq intern li diġiċis mill-President Barroso u akkordinat propju minn Barnier kemm fil-rigward dan il partofol dan għandu jgħin biex plu insaħħu s-suq tagħna. F'dan il-kuntest il-qafas il-ġdid tal-merkanzija dottat fl-2008 grazzi għall-appoġġ determinanti tal-Parlament joffri tweġibiet konkreti anki minħabba il-dispożizzjonijiet li hemm fir rigward il-ħarsien tas-suq u anki għal kontroll tal-prodotti ġejjin mill-pajjiżi terzi. B'din il-politika ta' kontroll tal-prodotti, il-Kummissjoni tixtieq issaħħaħ l-immaġni ta' kwalità u ta' affidabilità tal logo CE. U importanti li kunem eh, dan it-tisħiħ biex bekk il-ċittadini kun jistaw jixtru prodotti siguri kullimkien fl-Europa. Biex nispiegaw l-importanza ta' dan il-logo fil-suq fil-merkanzija u biex nevitaw l-abbużi, il-Kummissjoni nidiet minn ftit jemilu kampanja Ewropea ta' tarif fuq il-logo CE Il-kampanja ser tkompli sal tmim sena id-dieħla u għandha l-qofol tagħha fuq l-SMEs. Nten l-impen tiegħi biex il-Parlament Ewropew jibqa' informat mod kostanti fuq l izvolġiment ta' din il-kampanja ta' tarif. F'dak li għandu x'jaqsam mal-prioritajiet tal-ġejjieni Fost l-inizjattivi li ġew adattati din is-sena jien nixtieq infakkar b'mod partikolari l semplifikazzjoni u il-proposta marbuta ma' tractors li kif ħabbart ħabbartilkom fis smieħ qudiem il-Parlament u qudiem dan il-Kumitat huwa maħsub sa sajf. Qed inħares li lej sur xfabbu jidher li huwa sodisfatt. Il-mira hija li jinnaqsu n-numru ta' tekst leġislativi biex bekk nkun hemm aktar semplifikazzjoni biex nkunu nistaw namlu tajjeb għal dawk li tekst li jem per eżempju flow ECD jew fil-ġnus maquda u nistaw nużaw dawk. Aħna għedin naħdmu biex ikun hemm tiġdid tal-kategorija L fejn l-adozzjoni tagħha hija maħsuba iktar il qoddim qabel is-sajf. Din ir-reviżjoni għandha s-saħħa s-sigurtà għanda tnaqqas il-level ta' incidenti u ħad tkompli iż-żid it-tisħiħ f'dan it-test kollu. Nixtieq inħabrilkom aktar inizjattivi li għandna f'moħħna. Fil-xhur li ġejjin għandna proposta ta' proposta leġislattiva li ħad tikkonċentra l-aktar fuq il-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju u anki tal-emissjonijiet li joħorġu mit-tabija u anki għanna proposta fir rigward l-ICTs. Is-servizzi ħajamlu konsultazzjoni pubblika wiesa waqt is-sajf ta' din is-sena u jiena nimpenja ruħi li ninforma l-kumitat tagħkom fuq il-progressi ta' din l-inizjattiva li ħatibda propju minn mill-ħarifa. Fil-pakket tal-merkanzija, fil-flakija eżistenti għedin indaħlu id-deċiżjoni 700 eh, u 2080 biex nimxu skont l-obligi tal-operaturi ekonomiċi u biex insaħħu l-konformità. Ħbib, jien nixtieq nagħlaq l-intervent tiegħi billi nsemmi l-affarijiet ewlenin li għandna qudiemna, mod partikolari id-direttiva tal-ħlas, tal-ħlasijiet. Din hija kruċali għall-implementazzjoni ta' Small Business Act u s-suċċess tagħha jista' jwassal biex ikonna ambjent aħjar għal ħtiġijiet tal-SMEs. Naf li l-kumitat ta'kom vota dal-ħodu, jek musajr zbal, fuq il-rapport ta' Signora Velle u kellna l-opportunità diskutu ma'kom il-ġimma li għaddit fi Strasburgu fuq dan. Votajtu jew għadkom tridu tivvotaw? votaw Votajtu dal-ħodu, iva, kelli raġun. L-adozzjoni ta' din il-proposta hija fl-ewwel qari naħseb li r-riżultat mhux ċert u għalhekk insejjaħ lil kull wieħed u waħda minnkom nappellalkom għaliex tkellimna fil-privat fuq dan maħut minnkom għalmenu biex namlu l-isforzi kollha possibbli biex tassow il-Parlament japprova test tant importanti u nittama li jkun aċċettabbli wkoll mill-Kunsill. Sabiex bekk fl-ewwel qari ikonna regolamentazzjoni li tkun tista' tippermettilna natu messaġġ ċar min-naħa tal-istituzzjonijiet biex natu messaġġ ċar ovvjament li ċittadini u l-settur kollha tal-SMEs li huma essenzla tal-ekonomija tagħna. Jiena nappellalkom, tkellimt ma' ħafna minnkom u jiena konvint li fl-aħħar mill-aħħar ħafna idejat li huma qalb kull wieħed u waħda minnkom jistgħu jidħlu f'dan il-proġett hekk importanti. Huwa importanti wkoll li naslu għal dialogu kostruttiv mal-Kunsill nifmu nfemuhom x'inhuma l-ħtiġijiet tal-Parlament u li jirfaw fuq spallithom fuq spallejhom rwol importanti li għandhom. Ħafna drabi aħna nemmel jett qed naħdmu flimkien mhux qed noqogħdu nagħmlu b'saten fir ferroti, u għalhekk irridu nqogħdu attenti biex tassow ma nitilfux sena oħra ta' żmien. Irridu nsibu kompromessi aħna taljani bravi ħafna biex dan niksbuħ iżda hemm ħafna diffikultajiet marbuta ma' dan. Huwa importanti biex nilħu qbil li nagħmlu l-isforzi kollha possibbli biex ikun hemm dialogu u anki fuq il-livell informali mal-Kunsill biex bekk fl-aħħar mill-aħħar noħorġu biqbil tajjeb għat-tnejn. Fl-aħħar mill-aħħar dejjem insibu soluzzjoni tajba għal kulħadd u għalek naħseb li b'dan il-mod l-istituzzjonijiet kollha komunitarji jistgħu jgħidu li ċittadini Ewropej li qed nagħmlu xi ħaġa u huma għandhom stennijiet kbar minn għandna Nistaw dejjem intejbu l-affarijiet iżda għandna bżonn messaġġ ċar minnaħa mill-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni naħseb li jista' jikseb riżultati politiċi u ekonomiċi ta' livell għoli. Dawn huma l-affarijiet li xtaqt ngħidilkom. Nibqa' dispożizzjoni tagħkom u jekk tridu tistaqsuni xi ħaġa jiena lest wieġeb kull min jilxtieq jiltaqa' miegħi mod speċifiku jista' jagħmel dan anki jekk illum fid-dibattitu ma jirnexxilux jitkellem u tista' tiltaqa' miegħek kemm fi Strasburgu u fejn tridu. Skużawni għal darba oħra għal tal Uh, well, thank you very much indeed. Uh, uh, Grazie ħafna, Kommissarju. Naħseb li L-ammont sostanzjali ta' proġetti li uh, ser ikonna grazzi għal kummissjoni juru kemm uh, eh, intom għandkom rwol importanti ħafna fis-suq intern. Jiena nixtieq ngħid li dan il-kumitat kien diżappuntat li ma kellux iktar opportunità li saqsik domandi dwar dawn l-aspetti kollha waqt is tiegħek għalix naf li l-Kumitat ITRE kien il-Kumitat ewlieni tiegħek għalix inti l-Kummissarju tal-Industrija. U allura ovvjament eh, ITRE jieħu iktar mill-xogħol eh, tiegħek. Però aħna l ngħidulek li na napprezzaw ix-xogħol u l-proġetti li li hemm dawn importanti ħafna industrialment. Allura jekk Naħseb li f'dan il-komitat għanna rekord li aħna nistaw nitrataw b'mod eh, tajab ħafna ma' direttivi ferm tekniċi anka jekk xi kultant aħna konna dik it-tendenza li jisna nilaborawhom xi ftit iktar bil-permezz tal-tikettar, etc. Però eh, nista' ngħid li dinja proposti tajba ħafna jekk mhux wada perfetta. Għana għanna sa l-erba u nofs, għax tlabna l-sur dalli biex jieġi xiftit iktar tard minħabba l-votazzjoni, u għal-daqstant issa tlab li permetti l-gruppi politiċi biex jisaqsuk id-domandi u jikkommentaw. Eh, is-sur Schwab jew is-sinjora Komi ser tibda fissam il-PPS, sinjura Kepart, sur Buzzo, sinjura Rula, is-sur Kozġik Nekalisjar, u dan huwa importanza kbira għalik għaliex huwa rapporter tagħna għal ehm, l-standards l-industrija u s-sur Dion ukoll ser jitkellem ma' sur Transafalitis u ukoll għandi s-sur Mendes, s-sur Signor Schwab, s-Signor Zvajler, s-Signor Styler, s-Signor Korrezza Bilt. Sissa. Għaw xaħti li forsi jishtiq jitkellem ukoll. koll. Eh, signora Weiler, forse nista' ntik aġġornament fuq dal-ħodu. Tajjeb ser eh, ninkludi lis signora Weiler fil-lista. Ejja nibdew bis signora Komi allora. allura. Grazie Presidente, caro Commissario, la ringrazio molto. Grazie ħafna. President, Sur Komissarju, jena nishtiq nirringrazzjak għal mod kif kellimtna daqshekk ċar suġġetti konkreti li affarijiet li diġà bdejt taħdem fuqhom oħrajn li għadhom eh, għadek taħdem fuqhom. Il-President Harber u anki il-kollega Schwab fuq din id-direttiva fuq il-tractors naħseb ninaqat magħhom li forsi kunem hemm xi żvilupp sas-sajf li ġej fuq dan is-suġġett. Skużana, qed nitkellmu hawnhekk bejn it-Taljani. Fuq l smis nixtieq ngħid li il-kumitat tagħna tal-suq intern għandu jisħa fuq is-semplifikazzjoni u it-tnaqqis tal-burokrazija u tal iskil amministrattiv. Naħseb, għed mill-elementi anki kif rajna ma votajna fuq il-budget, huwa li naraw kif se tingħata spinta ġdida lill-ekonomija mħabba tkabbir il-kompetittività, eh, speċjalment wara l-kriżi ekonomika. Jiena ninsab sodisfatta għalhekk naqbel mal-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li fis-snin li ġejjin se tina 46 proposta għal dan il-għan. Mbagħad aspetti ieħor dak li għandu x'aqsam mal-internet u anki l-aġenda numerika digital tajjeb li ikonna linji ta' politika li jkunu koerenti u li ma jeħlux meta jkun hemm ostakoli materjali. L-internet anki għazzaza huwa met tant importanti ta' komunikazzjoni u anki għal broadband irridu narraw kif se nkunu koerenti fl-iżvilupp tagħha għax din tvarja minn territorju għal ieħor noqogħdu attenti wkoll li ma nivvantaġġjawx xi naħa jew oħra jew inkella eh, eh, negozji żaru negozji kbar. Xtaqt insemmi issa wkoll il-ratifika ta' ċertu normattivi dawk ġifiri eh, li għandhom xaqsmu massu intern tal-komunità. Inti, taf tajjeb peress li tikont ukoll deputat Ewropew li mhuwiex faċli li nwasslu fuq eh, territorju tagħna dak kollu li għaddej fuq livell Ewropew. Ġifiri kif in-nies fuq livell nazzjonali jistgħu jifmu dawn id-direttivi differenti. U naraw, specialment naraw kif dan kollu u koll għandu xaqsam mal-periodu fej li fih qed nejxu fih Għalek jiena nishtiq u kon nir-ingrazzjak għall-interess li ħadd fl-SMEs. Nerġa' nirringrazzjak. Nixtieq um, we'll invite Mrs. Weiler. Uh, nishtiq nistieden lis-Sinjura Weiler biex titkellem issa. U naħseb li l-Kummissarju interessat ħafna li jisma l-analiżi tiegħek fuq il-votazzjoni ta' dalodu. Mm -hmm. Komissarju, President, grazzi. Skużawni, jena irrit nitlaq xie timmurant il-tabib u għalek nishtiq nejdilkom minn issa dwar xġara tal-ħodu. Aħna bħala membri parlamentari Ewropej għamilna xogħolna tajjeb. Kien hemm 20 pożizzjoni differenti u minn dawk aħna ksibna maġġoranza parlamentari ħafna nis kienu l-esti li jaqblu ma dan. Aħna kienu 20 pozizjoni differenti, issa huwa fidejk eh, meta tiddiskuti mal-konsil biex tipproduċi maġġoranza tajba mis-27 pożizzjoni differenti fil-konsil. Fit-8 ta' flodu nhar it ser jinkun lesta biex nitkellmu, ser ikun hemm ukoll il-grupp ta' ħidma li ser jintaqa' Allura se nista' ngħid li kollox jinsab fidejn il-Kunsill. Bħala risposta għal dak li deċidejna dal-għodu b'maġġoranza, jekk il-Kunsill ma jistax jgħinna, aħna ser ikonna nibqgħu naħdmu dwar dan wara is-sajf. Kulħadd kważi kuntent bil-riżultat ta' dal-għodu u naħseb li kulħadd huwa lest li mm, jilħaq kompromess mal-partijiet l-oħrajn Allora interessati aħna fiex nkunu nafu eżattament xajajt il kunsilli il-ġimgħa d-dieħla. Nixtieq nkun naf eh, dwar l-SMEs li huma importanti ħafna, sur Barnier tkellem dwar dan ukoll, dawn huma importanti ħafna għalihom iridu stabilità, likwidità, mod partikolari f'dan iż-żmien ta' kriżi u jridu opportunitajiet ta' kreditu għal daqstan tal dawn ir-raġunijiet kollha din id-direttiva hija komponent importanti ħafna, mhix l-unika komponent iżda xi importanti ħafna. Naħseb li fl-interess ta' kulħadd. It-tieni domanda li forsi jekk ma nkunx hawnhekk meta tinti tirrispondini kun nista' kun jistgħu jgħidu li iktar tard dwarha. Pero nixtieq nkun naf dwar il-pakett tal prodotti. Emmek eh, għedna li aħna nistennew li l-Kummissjoni tipproduċi uh, idea ġdida dwar normi u t-tikettar, eccetera. Aħna ma rridux nċedu tikkettar nazzjonali li huma importanti għalina, sakemm ma jkollna eh, tikkettar xira Ewropew. Aħna sanna l kommissjoni l-ġdida, però xort minn keda kollu jiena sorpriża li il komissjoni għadha mamlet lebda progress eh, dwar dan, anke din huwa importanti ħafna għall-industrija, mhux biss għall-konsumaturi. Forsi tista' tgħidilna x'inhuma l-pjanijiet speċifiċi tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President, grazzi Sinjora Weiler, issa ngħaddu għas-Sinjora Gephardt u mbagħad is-Sur jekk forsi inti titla ah, il-komissar jista' jirrispondi għal ewwel żewġ punti biex bekk tkun tista' tisma' r-risposta tiegħu kjoġba komissarju. Irrispondi għall ewwel żewġ domandi. Tanto grazie. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet permettu li, li niċċara xi xie eh, affarijiet magħkom il-smajna fuq il-simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni. Il-bira, il-komitat, anzi il-kulleċ, adotta l-proposta ta' simplifikazzjoni ta' seba program għafas tal-riċerka, ġifiri l-lem, l-istess direzzjoni miexjien, anki il-regolamenti li għanna diġa nishtiqu nirrenduhom iktar sempliċi fejn huwa diffiċli nisimplifikaw in-normi nippruvaw nieħdu mudelli ieħor, pereżempju għal proġett Marco Polo. Inti tkellimt ukoll fuq l-internet u l-aġenda numerika digital u li u dawn huma parti mill-istrateġija tal europa 2020 nista sigurak li ma' Senjura Cross eh, sen kompli naħdem, mux bis nitkellem jena naħdem jitfit maħħa, għax xol tijaj u taħħa għawnek jitħol xuxin joverlappja xiftit. Issa, Senjura Vejler, eh, aħna diġa tkellimna f'Strasberg għal-fat li dawn il-pagamenti dejjem jieħdu fit-tul u jkunu tard biex jaslu. Jena perswas li wieħed jista' jasal għal xi forma ta' ftehim diġa diskutejt dan kollu ma' ħafna deputati mal-Presidenza Spanjola li jista' jkollha rwol ta' medjazzjoni bejn l-Istati membri u l-Parlament sabiex kemm jista' jkun tinstab soluzzjoni. Jiena kieku nkun nixtieq jiena li wieħed jasal għal vot qabel is-sajf, però jħassibni iktar vot li ikkun qabel is-sajf li jkun mbagħad jirrikjedi qari, milli forsi neħdu ftit iktar fit-tul biex nivutaw imma nivutaw fl-ewwel qari il-fat li l-SMEs ndumu anki sa sena biex intuhom risposta għax mux qed insibu mod ta' kif naslu hekk, ma naħsibx li jaċċettabbli anki jekk nifhem li l-Parlament għandu eh, il-pożizzjoni tiegħu qed jiddefendiha. Madana kollu nafu aħna eżattament xi rikorri x-xogħol, imma dana kollu xorta naħseb li nistaw nsibu bile. Jiena. Sa nagħmel l-mutijaj sabiex naraw nsebu xtarf mod pozittiv ta' din is-sitwazzjoni ħanerġa' nitkellem mal presidenza ta' Spanja, ħanerġa' nirrikorri għand xi stati membri fejn nafu li għadna ma osannix jiena ottimist. Eh, anki jek minni daqshekk ottimist, xorta jiena qed nara xaqta dawl. Eh, jiena nirrikorri anki lejkom, nsaqsikom biex forsi tagħmlu appell eh, ma' l tafu fl-istati membri sabiex inkunu nistgħu naslu. Jiena nirringrazzjak tal-li inti u l- deputati l-oħra li qegħdin jagħmlu dan ir-wol ta' medjazzjoni. Issa, il-pakket eh, kontu għal pakket tal-kummerċ. Tabija tal-merkanzija. Naħseb li għadna ftit lura biex eh, eh, it-tikketta tal-Komunità Ewropea għadna ftit għadu ftit kmini biex din it-tikketta namluwa marka ta' kwalità. Li noħorġu b'tikketta oħra Eh, dan jista' joħloq ċertu problemi. Imma jiena ma jfissirx li jiena ma naqbilx mal-prinċipju, ma naħseb li għadna ftit għadu ftit kmin naħseb ta' min li l-ewwel napprezzaw nifmu eżattament fejqiet is-suq Umbat noħorġu nipproponu eh, logo ieħor li jkun iktar jitratta l-kwalità. Grazzi. Right. Thank you very much. Uh, and thank you very much, Mrs. Violet, for being able to uh, contribute that. Now, I think if we... Grazie Hafna. Signora Gephardt, Is-Sur Bozoj Signora Rule. U nfakkarkom li għanna biss l-erba u nofs. Naf li jintom sezzomu mal-ħin. Iva, grazzi ħafna Jiena tajjeb li smaj dak li għandu jgħid il-Kummissarju qabel għamilt il-mistoqsija għax nistan nista' nirribatti. Jiena l-risposta tiegħek sur Kummissarju ma, ma tikkonvinċinix ir-risposta tiegħek. Signora Vajle kienet ċara meta tkellmet fuq il-pagamenti li aħna ma nistax naslu għal konklużjoni fl-ewwel qari jekk il-Kunsill ma jikkonsidrax ix-xogħol li hemm aħna. Naħseb biċ-ċar żgur joħroġ xi ħaġa li dan huwa l-Kumitat li vvota l dan u mhux il-Parlament, ġifieri aħna l-marġi ta' manuvra huma limitati ħafna. Jekk il-Kunsill ma joħroġ bl-opinjoni, ma ma jkunx eh, kun għal xej li nqogħdu ninnegozjaw. Naħseb għaċ-ċittadini tagħna tkun ħaġa aħjar, iktar trasparenti li fil-parlament jiddeċidi li għandu jiddeċidi unħallu il-konsil mbagħad jiddeċidi l-affarijiet tiegħu. Dan tajjeb li namlu qabel is-sajf sabiex nħallu il responsabilità tkun taqa' kollha fuq il-kunsill. Naraw ikku eh, l-estili jers u lejna, ġifieri titlobx li aħna nersqu lej il-kunsill meta ma nafux dan tal-aħħar x'biħsibu jagħmel. Sur Tajani, inti kont deputata dan il-parlament, taf kemm huwa importanti li dan il-parlament izom drittijiet tiegħu. Iġifiri, trasparenza fid-deċiżjonijiet li nieħdu fiżavi ċittadini tagħna. F'dan il-kumitat il-gruppi kollha huma rappreżentati ma m'għandniex l-istati membri kollha rappreżentati anki fil- Għalek fil-plenarja, inti qatt ma tista' tkun ċert fil-plenarja se segwi dak li jiġi deċiż fil-kumitat. Naħseb ta' min nżommu dan qudiem dimajnejna. Għalek jiena għandi punt interrogazzjoni kbir fuq dak li għadek kemet. Issa fuq il-marka tal-IC, CE Mark. Meta konna t-tataw dwar dan ma' Sur Verhoeven fi żmien, konna ednilu b'moċċar li l-ideja tal-Kommissjoni Ewropea, il-fatt li din għanda tintuża minn flok il-tikketta ta' sigurta konna għedna li aħna dan ma nistawx naċċettaw għax il-marka tal-Komunità tal Ewropea miex il-marka ta' sigurta jekk se nbidluwa insaħħuha biex issir f'dak il-livell għaliex le. Imma biex dan isir hemm bżonn li konna l-edejat ta' entità indipendenti li tgħidilna il-marka tal-Kummissjoni Ewropea wieħed ikun irrid jista' jorbot fuq hawn jemmen li din hija l-marka ta' kwalità. Il-mistoqsija ta' Sinjura Weiler kienet jekk inti inti xlest issegwi dan l-approċ ta' qabel. Inti għetinna li se toqgħod tistenna tara kif se jiżvolġu l-affarijiet. Jiena mhix sodisfatta, irrid inkun nafx se tagħmel kummissjoni dwar dan. U dak li għandha tagħmlu għandha tagħmlu ta' malaj. Sabiex din il-ħaġa nsibula taf darba l-dejjem, grazzi ħafna. Mr. Bozoi, Anna Mr. Shula. Thank you very much, President.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 qed titkellem fuq l-ekonomija Ewropea iktar koordinata. Jiġifieri li rridu nagħtu iktar importanza li suq intern jiena perswas li jekk ikonna suq intern li jaħdem tajjeb mingħajr ostakoli huwa biss ta', ta beneficju l-industri Ewropej. l industrija tal-karozzi, il-fatt li ma jkonniex ostakoli amministrativi, ikun ifisser li dan isiru iktar kompetittivi fuq livell dinji. Ġifiri jkunu jistaw jiffaċċaw il-kompetizzjoni minnaħat tal azja u tal-Istati Uniti. Fuq ix-xogħol tal-Kumitat tagħna, in rajt li inti trid toħroġ komunikat dwar Small Business Act. Dan eh, għalina huwa importanti għax l-SMEs huma priorita għalina u fuq il-diskussjoni li għadna kem eh, kenna issa dwar id-domin tal-pagamenti, nista' ngħidlek li il-verżjoni li ġiti ifuta tal-lum fil-kumitat tagħna hija verżjoni veru imsaħħom tejba met meta għet qabbel ma' l-verżjoni li kena siftitilu issa lek joħroġ fitxar li li responsabilita sa tfajnija fuq in-naħa tal-kunsil. Marid aħna ma ridux insabtu saqajna u nejdu li aħna ħjar minn ħaddieħor. Imma il-pożizzjoni tal-Parlament dejjem tista' tiġi negozjata. Imma tista' tiġi wkoll aċċettata mill-Istati membri wkoll. Mela, għandi mistoqsija konkreta, jina rajt li għandek l-intenzjoni li tippreżenta kol komunikat fuq il-kompetitività tal-settur tal-bini, settur li ovvjament itlaqat ħażin mill-kriżi. Għalhekk fuq dan xtaqt insaqsik inti qed timmaġina li se jkun hemm miżuri konkreti biex jgħin dan is-settur għal żmien immedjat li ġej għax strateġija koordinata fuq livell Ewropea minħabba l-kriżi ekonomika, minħabba l-problemi li dan is-settur qed jiffaċċja f'ħafna stati membri, speċjalment dawk li qed jiżviluppaw, naħseb li jekk ma jkunx hemm għajnuna u appoġġ, dan is-settur ma jkunx jista' joħroġ minn din il-kriżi tiegħu stess. Grazzi. Vielen Dank. Herr Kommissar, ich möchte nochmal das bekräftigen, was Frau Gebhardt. Grazie, Hafner. President, Jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Gebhardt u naqbel magħha bisih. Naħseb li llum ivvotajna fil-Kumitat binna fuq ċertu kompromessi importanti, iżda dak mhux ir-riżultat ta' negozjati. Negozjati jistgħu jibdew biss la darba ikonna l-ewwel qari normali fil-plenarja, għadna ma wasalni hemmhekk sissa. Issa rridu nagħmlu n-negozjati mbagħad niksbu r-riżultati rridu naqblu mal-Kunsill biex naraw jekk nistgħux naqblu fuq l-ewwel qari. Illum huwa importanti naraw jekk il-Kummissjoni għandix bdil fil-pożizzjoni tagħha. Irridu nitkellmu dwar kompromessi ġodda da qabel. Irridu naraw il-Kunsill x'bil li jixtieq jagħmel. Fir-rigward in-negozjati wara bibin maluqa naħseb li hija tmur kontra demokrazija. miex demokratika xejn u għalhekk rridu aktar trasparenza. Ma nistgħux naqblu ma' kompromessi fuq dik il-bażi, najdu ngħidu ċaraw tonda. Il-kelb il-mismut, kull ma jaħsbu misħun, ma rridu naraw li nimxu d-dim, anke fir rigward id-direttiva tal-ġugarelli rridu naħarġu bil-riżultati u l-kummissarju tgħidilna li ħajoħroġ sal-aħħar ta' sajf, iżda ma nafux fejn qegħdin. Punt ieħor. Aħna responsabbli wkoll fuq il-pakkett tal-merkanzija, tal-prodotti, għandna wkoll monitoraġġ tas-suq u hemm ħafna nuqqasijiet fl-istati membri għal darboħra hawnhekk jekk ħan dwar il-logo tas CE, irridu nitkellmu dwar il-monitoraġġ tal-suq għaliex irridu naraw jekk dan il-logo jistax ikun effettiv. U mhux ikun effettiv jekk musser se jkollna monitoraġġ tajjeb fis Ftit stati membri eh, eh, deċidow li ħinvestu aktar b'dan il-pakket u għalek nittama li din il-kwistjoni tal-sorveljanza tas-suq ħat bleħen ċar vuċi ċara mal-Stati membri. Grazzi, forse il-Kummissarju Siq Wieġeb għaliex hemm kompetenza li huma tiegħek ukoll. Jiena tkellimt bit-Taljan u forsi ma kontx ċara, jew l-interpretazzjoni ma kienx ċara. Iżda jiena tkellimt dwar il-proposta tad-direttiva fuq il-domin fil-pagamenti. Jien ma staqsejx li l-Parlament ibiddel il-pożizzjoni. Jiena għandi l-interess li nagħti tweġiba lil 500 miljun eh, ċittadin Ewropew u lil miljuni tal-SMEs li jagħtu x-xogħol lil miljuni ta' ċittadini. U nafu li l-problema ewlenija hija l-aċċess għal kreditu dan ifisser li rridu niksbu l-pagamenti fi żminijiet xierqa u għax jekk dan ma jsex ifisser li ħafna ċittadini ħajatu ħajnataw essenzja u dan ifisser telf ta' impigi Dan imur rigward il-ħarsin mhux biss tal-postijiet tax-xogħol ista ta' ċittadini, u għalhekk ninsisti u nistaqsi lill-Parlament li ma jmur kontra l-ebda regoli u ma jitlef l-ebda opportunità. U qed nitkellem ċaru tont bħal ma nagħmel is-soltu. Il-Parlament Ewropew ħieles li jagħmel dak li jrid, jista' jiddeċiedi dak li jrid. Jiena kull ma qed ngħid huwa li fl-interess ta' miljuni ta' nies ikun tajjeb li napprovaw it-test tal-proposta tad-direttiva fl-ewwel qari. Jekk il-Parlament ma jrid jimxi hekk u ma jridx jaċċetta l-proposta tal-Kunsill jew il-Kunsill ma jridx jaċċetta l-proposta tal-Parlament, jien mhux qed ngħid li l-Parlament irid jaċċetta l-proposti tal-Kunsill. Żwieġ dejjem għandek bżonn żewġ persuni biex iseħħ qatt ma rajt żwieġ persuna waħda. U għalhekk jekk irridu nqogħdu nitilfu sena oħra nitilfuha m'hemmx tagħmel, imma jiena kull matt huwa li nidejt sejħa mhux lill-Parlament biss u mhux lill-Kunsill biss. Iżda li tnej li huma għalhekk inħoss li huwa dmir tal-Kummissjoni biex nelħqu qbil. Jien ma rridx li deputati morru kontra il-rida tagħhom qatt ma permettejt ruħi nagħmel hekk, iżda rridu nagħmlu politika tajba u fejn rridu nsibu qbil Dan rridu nagħmluh, peress li llum qegħdin fil-possibilità li nsibu kompromess, nistgħu u kompromess anke meta jkun hemm il-votazzjoni. Jien kull mamilt huwa li peress li kelleh 15-il sena esperjenza ta' deputat parlamentari, qed li wasal iż-żmien li nagħtu tweġibiet li ċittadini tweġibiet l-ħaddiema dawk li qegħdin jisugraw jitilfu l-post tax-xogħol minħabba id-dowmin fil-pagamenti. Nafu li l-SMEs għandhom bżonn pagamenti fil-ħin għaliex inkella ma jkunux jistgħu jħallsu salari fl-aħħar tax-xahar lil ħaddiema tagħhom. Din hija tħassi Pawlini tiegħi, speċjalment f'mument ta' kriżi, mhux qegħdin ngħixu f'staġun normali, iżda hija sitwazzjoni partikolari għall-aħħar għalhekk jiena nidejt din is-sejħa. Nħoss li huwa dmir politiku li min ikun kommissarju u għandu rwol bħal tiegħi id iddefendi din il-pożizzjoni dim il-Parlament kif ukoll dim il-Kunsill. Jien qed nappella lilkom għax qed qegħdin intom hawnhekk, ovvjament m'hawnx il-Kunsill preżenti u għalhekk ma nistax nappella lilhom ukoll. Iżda, nista' nseħħilkom raskom li l-appell ħanamlu wkoll mal-Presidenza Spanjola biex Tejjel l-istati membri ħalli bekk nkunu nistaw nsibu qbil malajr kemm jista' jkun mill-aktar fis possibbli. Dan kull mat ma tidux tmorru kontra r-rida tal taqom stess. Xej affattu. Fir-rigward il-logo, jiena naf li l-logo CE mhux logo ta' sigurtà. Ħantannieh b'mod sempliċi bi klim sempliċi. Għalissa l-Kummissjoni m'għandix f'moħħa li twassal għal logo ta' kwalità. Tajjeb għandna logo CE, hemm kampanja li għadha kemm imdit biex ikun hemm aktar tarif għat ċittadini biex iċ-ċittadini jkunu jafu x'inhi u għalhekk il-Kummissjoni tintervjeni mal-istati membri biex ikun hemm monitoraġġ u mhux monitoraġġ informali biss imma wieħed formali wkoll u ħankomplu għaddejjem din id-direzzjoni. Jiena minix kontra l-logo ta' kwalità iżda llum il-Kummissjoni għadha mhux tħossa li nistgħu nimxu b'din il-logo. Ħanibqgħu għaddejjem bil-logo CE mhuwiex logo ta' sigurtà iżda huwa rispett tal-standards komunitarji. dan ma jfissirx li dan huwa logo tal-kwalità xeja għaffattu. F'dak li għandu xaqsam mal-ekonomija jiena naqbel ma'kom bisħieħ. Għantennieh dan u dġa għettu ma nistawx naffaċċaw krizi bħal dik li qed nafaċċaw bħalissa li nittama li nħorġu malajr kemm jista' jkun minna mingħajr il-koordinazzjoni ta' politika ekonomika b'saħħitha ma jistax ukoll perspettivi nazzjonalisti biss. Il-protezzjonizmu u nazzjonaliżmu huma l-edowa bħalissa l-ar edowa li ċittadini Ewropej jista' jkollhom. Forsi għal xi ħadd jista' jażel għażla protezzjonista jew nazzjonalista u forsi tidirlu li jaħjar iżda min għandu għal-qalbu s-suq intern jaf li din hija perikoluża u hija taħsara u għalhekk aħna rridu nsaħħu s-suq intern. Dan ma nistax nagħmluh jekk ma jekk ma nagħmlux eh, jekk ma morrux kontra protezzjonizmu u nazzjonaliżmu u ma affarijiet li jimxu jitfit ma' xulxin. Minajr din il-koordinazzjoni l-ekonomija tagħna tkun waħda dajfa. U għalhekk Signora Komi, nix biex nwiġiba, naf li inti segwi x-xol tijaj mill-qrib, u għalhekk jien nixtieq nikkonferma li nixtieq nibda studju, nidi studju biex ikonna strateġija li tevalwa r-rwol kif nistaw insaħħu il-settur tal-kostruzzjoni li huwa importanti ħafna minħabba numru ta' ħaddiema fih. Iżda għalissa għadna ma stabilejniex li mija l-istrateġija irridu niduħ kifett, iżda l-ewwel nett irridu naraw x'inhuma l-għażliet li rridu nagħmlu biex bekk nkunu nistgħu nsaħħu dan il-settur. Irridu naraw x'inhu l-impatt ambjentali, irridu naraw x'inhuma l-prijoritajiet u l-miżuri ta' koordinazzjoni. Li ngħid minn issa Kif ħatkun il-proposta naħseb li għadna fi stadju bikriwis u din ħatiġi prezentata fl-2011 u għalhekk fadalli ftit ħin biex inkun nista' noħroġ proposta. Xorta waħda jena rrid nappoġġa dan is-settur li għal ċertu prodotti ta' kwalità diġa' jgħat imdaħħal fost is-swieq l-aktar importanti u l-industrija l-aktar importanti. Il-Kommissjoni hija ambizjuża u dejjem titlob li din dan is-settur ikun minn ta' qoddim, iżda bħalissa nisabu f'diffikultà u nafu kif pereżempju laqtet l-Ispanja u għamlet xkiel għal ċertu pajjiżi propju f'dan is-settur. Għalhekk jiena għandu l-opinjoni li nrid nixtieq naslu għal irkupru ekonomiku ħan prezentaw il-proġett għall-innovazzjoni għandna ħafna affarijiet fidejna xir nixtiequ niedu u Għalhekk irridu naħdmu birre għal kol flimkien. Iżda il-Kunsill u l-Parlament kwalinkwa suġġeriment li tixtiequ tagħmlu aħna nilqawhom minnu fih u naddihom mill-ewwel is-servizzi li ħajbdew jaħdmu fuq dan il-proġett. Naħseb li dan ikun kontribut importanti kemm minn ħata l kunsill kif ukoll mill-Parlament. Grazzi ħafna eh, fadlenna ftit ħin ħanajdilkom minn hemm fuq il-lista tal-kellima sur Kozoċnik fisem li sijar u anki bħala xogħol tiegħu ta' rapporter sur Dijong, sur Mandes, Ġvab, il sinjura Tyler, il sinjura Korazza Bilt. Għalhekk inħeġġiġkom kollegi biex man oċ nkun sret wis fuq il-ħin iżda nħeġġiġkom titkellmu biss għal minuta jew żewġ minuti kull wieħed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 Minħabba li ma nix ħafna ħin misnoq nitkellem dwar il-pagamenti per eżempju, sa nista' konferma li fisem il-kollegi kollha nek aħna investejna kollox f'dan il-proġett u jiena naħseb li l-kompromess kien xi ftit diffiċli xi kultant, però il-kumitat ser jibqa' jżomm il-prinċipji tiegħu. Fid-diskors tiegħek jiena smajt xi ħaġa li interessatni ħafna, il-kompetittività. Għaliex politiku fil-pozizjoni tijak fl-Europa tal-lum nejda t-ġira krizi għanda t-foka preċizament fuq hekk. Waħda mill-kondizjonijiet tal-kompetittività hija l-istandardizzazzjoni bla dubju. Din hija xi importanti ħafna l-kumitat tagħna aħna ddeċidejna li nippreparaw rapport, fuq eh, inizjattiva fuq l-istandardizzazzjoni u jiena flimkien ma' dawn rapporter soħra jiena bħala rapporter nixtiequk li inti tiġi fi smieħ tagħna fi 23 ta' ġunju huwa eh, smieħ dwar il-futur eh, għall-istandardizzazzjoni Ewropea. Jiena nispera li inti ssib il-ħin Għaliex naħseb li għandek issib il-ħin biex tiġi magħna kif ukoll kif kien għamel il-Kummissarju ta' qablek Sur Verhoeven li kien tratta tnaqqis tal-burokrazija flimkien mal kummissjoni ta' qabel li kienet waħda mhux burokratika, is-sur eh, Barroso nkludu dan fil-portafol tiegħu għal daqstant, aħna u jien il-kollegi tiegħi fil-partit tiegħi votajna s-sur Barroso. Nixtieq issa nkunu nafu eżattament fejn wasalna issa fil-Kummissjoni fit-tnaqqis tal-burokrazija. Grazzi. sur Dion. Grazzi. Punten die eh, wij belangrijk vinden. Ik noem er een paar, maar... Fil-program ta' ħidma tijak, hemm ħafna punti li jaqblu ma tagħna. Nixtieq nitkellem fuq punt partikolari, semplifikazzjoni u l-attenzjoni għall smes naqbel miegħek. Din hija priorità l-anija. Nixtieq nagħmel mistoqsija. Rridu niksbu l-appoġġ għall smes iżda qed naraw punti ta' sassib tagħhom għal regoli li huma superflui ħafna. Nafu li hemm Small Business Act u proposti oħrajn u fihom hemm ħafna nuqqas ta' sodisfazzjoni fost l-SMEs. Għalek nistaqsik sur kummissarju, kif ħat idħol f'kuntat mal-SMEs, kif ħat tarrafhom tajjeb per eżempju fuq il-possibilità li tkun tista' jagħmlu il-menti lilek direttament jew lill-Kummissjoni jekk ma jkunux qed jaqblu ma' ċertu regoli li jaħsbu li huma ċensivi. Fir-rigward is-suq intern, din hija punta tluq tajjeb ħafna biex ikun hemm aktar xogħol fuq din is-suġġett, iżda jekk naraw l-aġenda ġeditali, staqsejna lill-Kummissarju Cruz kif nistgħu l-internet inwasluh biex ikun sistajjeb tajjeb għal kulħadd anke l imprenditur żgħar, l-ċittadini l-aktar azzjani pereżempju, kif jistgħu jkollhom il-koll aċċess għall-internet. L-innovazzjoni mistoqsija oħra. Bħala punta tluqwa tajjeb ħafna u anke l-istrateġija tal-2020 iżda ninsabu f'perjodu ta' ħafna tnaqqis u ħafna frankar u għarek kif ħajamel il-Konsill Ewropew f'Junior irid jagħti eh, għajnuna għal riċerka minnaħa iżda fl-istess ħin irid inaqqas l-infieq u l-ħares il-budget. Kondizzjonijiet indaqsijiet għal kulħadd huwa importanti ħafna dan l-aspett. L-implementazzjoni tar-regoli fil-istati u membri b'mod uniformi din hija importanti ħafna biex innaqsu l-ħela, il-fondi għall-innovazzjoni, kif ħan wasluhom, kif ħan għamlu, ħajkun hemm b'mod eh, li ma jkunx hemm ħela ta' fondi. Fir rigward il-pagamenti, il-domin fil-pagamenti, jiena ma tantx kont kontent mill-reazzjonijiet tiegħek sul kummissarju. Hija ħidma importanti għall-Kummissjoni li taġġorna lill-Parlament iżda il-Kummissjoni għandha jkollha pożizzjoni tagħha, bħal pereżempju l-libertà fil-kuntratti. Inti imħasseb għall smes u huma stess taqsowna li l-imprizi li għandhom bil bejnietom u semmiet tal-proposta Weiler, dawn e, rridu kollom l-libertà biex ikun jistgħu jżomm il-kuntratti. Dan proprju tistaqsuna l-SMEs. Xi tajdenna? Tajab se nibqa' għaddejjem bil-bqija tal-istat għana u nistieden nimbagħad lill-Kummissarju biex jipprova jirrispondi kemm jista' jkun eh, domandi tagħkom għax is-Kummissarju dal jasal għand is-Sur Mendes, is-Sinjor Staff, is-Sinjor Styler u s-Sinjora Korazza Bilt. Is-Sur De Mendes. Danki Frilik. Eh, <coughs> Grazzi. Il-problema prinċipali fis-suq intern U minn hawn u l-punti ta' tħassib hija l-implementazzjoni tad direttiva u nittama li fil-ħames snin li ġejjin nistgħu niffukaw fuq regolamenti li jiġu implementati bl-istess mod tal-pajjiżi kulħadd. Għanna eh, rapport fil-Kumitat Ġuri u jena għamilt mistoqsija fuq dan ir-rigward. Il-managers li jabbużaw mill-pożizzjonijiet tagħhom, per eżempju, u b'mod konxu perikolaw it-tfaddil ta' ċittadini għandhom jiġu għandhom ikunu jistaw jiġu mfeċċija mill-qorti b'mod legali għaliex dawn xeklu t-faddil ta' ċittadini eh, għamlu f'periklu l-imprizi u mbagħad huma fl-aħħar mill-aħħar joħorġu bonuses b'ħafna flejjes. Nittama li l-Kummissjoni tagħmel eh, pressjoni fuq il-Kunsill biex dawn l-affarijiet nitrattawhom. X'taħseb dwar il-prodotti importati, il-made in, taf fuq xiex nitkellem le, aħna f'dan il-kumitat edna li huwa importanti li l-prodotti li jiġu prodotti barra mill-Unjoni Ewropea irridu jkunu tikkatjati so, jiġifieri l-konsumaturi jridu jkunu jafu l oriżni tal-prodotti minn fejn ġejjin anki għal prodotti ġejjin minn pajjiżi kbar ekonomiċi, bħal pereżempju ċina. Grazzi, Sur Mendes, nilqa l-Sur Dalli u t-tim tiegħu hawnhekk. Ntemmu r-round ta' diskussjoni tagħna mas Sur Tajani, iżda grazzi tal-li diġà ġejt hawnhekk u kont daqshekk puntwali. Issa s-Sur Xwab, sur Stajla u s-Sur Signora Korazza Bild. Grazzi, President. Antonio, grazzi. Nixtieq nirringrazzjak b'mod personali iżda wkoll fisem il-PPE. Għax-xogħol speċjalment fuq il-pagamenti fuq dowin tal-pagamenti, pagamenti tard. Grazzi għax-xogħol tiegħek f'dan rigward. Naħseb li l-iskambju kif nistgħu nagħmlu progress fuq il-dokument tal-pagamenti tard Mandux ikun li konflitti, għanna differenzi fl-opinjonijiet, iżda l-koll rridu nejnu l-SMEs. Tkun xi tkun il-proċedura u anki wara l-votazzjoni fil-plenarja, nistgħu nistaqsu l-rapporter jibda malajr kemm jista' jkun in-negozjati. Għanna interess fil-PPE li noħorġu b'riżultat malajr kemm jista' jkun. Il-Kummissarju għall-Industrija għandu l-aktar dok, rapporti min-naħa tal- eh, kumitat tagħna. U għalhekk eh, fir-rigward il-punti li tqajmu nixtieq ntenni il-pakketti, il-pakkeġġar, eh, il-pakketjar u il direttiva ta' Ġugarelli. Irdu naqsu l-burokrazija kien hemm dubi dwar x'inhuma d-diffikultajiet fl-istati membri Iżda rridu narfu l-pubbliku, l-ċittadini, u għalhekk ikun utli li ħarsu lej l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex innaqsu l-burokrazija kemm jista' jkun. Signora Styler, grazzi, grazzi Komissarju. Tlet punti dwar il-vetturi elettriċi hemm kumpanija f'Glasgow jisima Allied Vehicles u jiena fil-fat mort hemmhekk u provajt waħda mill-vetturi tagħhom waqt il-kampanja tal-elezzjoni u jiena interessata kif l-input fil-proċess tal-istandardizzazzjoni ta' vetturi elettriċi Eh, naf li hemm ħafna standards differenti, però naf eżattament kif din il-kumpanija skoċċiża tista' tiġi mejjuna f'dan il-proċess. Imbagħad dwar il-komunikazzjoni tiegħek fil-kompetitività sostenibbli fis-settur ta' kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea, din iva naċċettawha, però eh, bħalissa jiena nixtieq ngħidlek li jiena rapporter għal prodotti tal-kostruzzjoni din weħlet fil-kunsill u nishtiq unkunu nafu x'ser jiġri biex bekk din terġa' lura fil-Parlament unkunu nistgħu nittrataw ma l jista' jkun. Fl-aħħar dwar standardizzazzjoni jiena nilqa il-proposta fuq standardizzazzjoni jiena naħseb li il-President semmilek li ħammarru eh, żjara fl-Iżvizzera Eh, fl-ħar ta' fuq daw il kwissjoni tal-standards u naħseb li hemm ħafna xisir biex ntejbu l-standards ta' iżda wkoll nużaw dan bħala miżura għall standards u l kompetitivita iżda biex ikonna standards tajbin ħafna u protezzjoni għal ċittadini Grazzi Sinjura Styler sa Sinjura Kurezza Bilt. Grazzi President, nixtieq nappoġġa il- unilqa il-punti tiegħek li inti tit l-irkupru tal-ekonomija tal-ekonomija u tamela bħala priorità fil-xogħol tiegħek biex tqis l-SMEs bħala essenzla tal-ekonomija tagħna u għalhekk nixtieq nissieħeb flimkien mal-kollegi tiegħi dwar inti b'mod konkret x'tixtieq tagħmel biex tniedi eh, smart legislation. Fir rigward il-pagamenti tard inti kont ċar ħafna minn ma rridx jifhem baqa ma jifimx. Iżda inti t eh, tifavorixxi li jkun hemm mal-Kunsill mal kemm jista' jkun u huwa tassew vera li hemm miljuni ta' semqis li jixtiequ li jkun hemm tweġiba mal kemm jista' jkun u ma jistax ikun hemm dewmin ta' sena. Fuq standardizzazzjoni nixtieq nistaqsik inti blima mod tista' tinvolvi l-esperjenzi, l-esperti li hemm fil-dinja tal-imprizi, per eżempju. U kif tista' tqishom meta jkun hemm il-proposta tiegħek? Nafu li fis-suq tax-xogħol hemm ħafna esperti u importanti li għom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna sanadu għal-Komissarju għal-kema tanċanna ħin, pero forsi tista t-kommenta ftit fil qasar fuq ċertu punti waqt li fuq oħrajn forsi tista t-komunika direttament mal-kollegi tagħna biex tagħtihom iktar kummenti fid-dettalji, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Gradika. Jien m'għandix viżjoni burokratika tal-Kummissjoni Ewropea. U għalhekk huwa ċar li dak kollu li nista' nagħmel biex taffi u naqqas il-burokraziji li jtixeklu l-SMEs biex ikun jistgħu jaħdmu aħjar dan ħanamlu. Madnix kompetenti bħalma kien hemm fil-Kummissjoni ta' qabel fuq l-aspett amministrattiv, iżda bħala membru tal-Kummissjoni nagħmel dak kollu possibbli biex inħeffu l-affarijiet. Għamiltu fil-proġett Marco Polo, meta kont kummissarju għat trasport għalix kienem regolament li kien skada ma kienx għadu japplika. U għalhekk f'dan ir-rigward irid nimxi l-qudiem ukoll. Aħna tkellimna ħafna drabi li wasanna f'punta ta' bidla. Nafu li hemm previżjoni fit-tieni nofs tal-2010 iżda qegħdin nserħu fuq il-feedback importanti tal-partit interessati iżda anke mill-Parlament Ewropew matul id-diskors tiegħek, Sinjura l-Onorevoli De Jong. Aħna nafu li ħafna pajjiżi dan l aspet ma ġiex implementat, jon kalla ma ġiex implementat so, Small Business Act ma jistax naqbdu u l-implementaw kif ġipu laħaq. Isu mix-xejn xejn. Irridu nagħmlu implementazzjoni iżda fl-istess ħin irridu naħdmu aktar biex nagħtu sinjal ċar u b'saħħtu lill-SMEs. Fi żjarat tiegħi kollha fil-pajjiżi differenti dejjem imur inżur SME biex nagħti sinjal ċar bħalma taf hemm ħafna programmi favur l-SMEs u aħna nixtiequ nżidu ma dal-programmi. U għalek, dak kollu li nistaw namlu biex ikun hemm implementazzjoni ta' Small Business Act jiena nagħmlu. Jiena nserħilkom raskom li ħajkun hemm impenn b'saħħtu favur l-SMEs. Anke f'dak li għandu x'jaqsam il-made in, l-oriġni tal-prodott. Jiena naf li mis-servizzi tal-Kummissjoni kien hemm ċertu staġib, iżda ma nistax imur kontra kontrija nifs, kontra kontrija stess u jiena kont parlamentar, kont deputat parlamentari u ma nistax imur kontra dak li għed fil-modi. Jiena neqba bl-istess ħsieb u rridu nħarsu għalhekk il-prodotti tagħna u nħarsu wkoll is-suq intern tagħna. Hawnhekk qed nitkellmu mhux dwar li nimblokkaw il-kummerċ iżda li jkollna prodotti ta' kwalità. U il-logo tal-Made forsi mhux kulħadd ħajaqbel miħaj, iżda ħanat l-opinjoni personali tiegħi din hija ħarsin għal konsumaturi kif ukoll għal kumpaniji tagħna. F'dak li għandu x'jaqsam mal- tnedija mill-ġdid tal-kompetitività jiena impenjat bisħiħ fuq dan u l-kompetitività tfisser ukoll innovazzjoni u dan ifisser ukoll standardizzazzjoni u hija strateġija li titħares b'mod ġenerali. Dak kollha li eh, għamlu dibattiti din il-ġimgħa kollha qegħdin jimxu fid-direzzjoni biex inkunu aktar kompetittivi, speċjalment l-SMEs, il-kumpaniji żgħar u medji tagħna u jiena nissimpatizza mal-problemi tagħhom għaliex jiena tassew irrid li l-SMEs ikunu aktar kompetittivi. Kummissarju li f'daqqa waħda isir eh, isu pjanta u li qed hemmhekk immobli ma jagħmel xejn ma tagħmilx sens, jiena rrid nagħmel politika u dan ifisser li rrid noħloq ukoll dibattitu. Jekk l-onorevoli Schwab jiftakar sew aħna kemm darba tkellimna ma' xulxin u kenna eh, ħsieb eh, komuni ħafna drabi iżda dejjem provajna nsibu kompromess meta ma qbilniex u naħseb li jekk nfittxu kompromess ma mhuwiex żball fil-politika rridu nsibu kompromessi u forsi ma sejħelix kompromess sejħela qbil iżda hija importanti li l-qbil isir fuq kull livell, kull kulħadd joqgħod idowhem l-affarijiet jew ma joqgħodx eh, ċaqlaq ftit il-pożizzjoni tiegħu mhux se nimxu l qudiem Forsi mhux se timxi 100% mal-pożizzjoni tiegħek, forsi tagħti jew titlef xi ftit, iżda fl-aħħar mill-aħħar nistgħu insolvu l-affarijiet u naslu għal soluzzjoni. Jiena nagħmel pasluri jekk hemm bżonn biex inkunu nistgħu nimxu l qudiem l-importanti huwa li nbidlu l-affarijiet matul iż-żminijiet u nimxu l-qoddim. Anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' suġġett li semma Sur De Jong fuq il-libertà tal-kontratti, jiena nappoġġa dan l-aspett u Sur Ġvab jafu dan. Iżda mbagħad jekk irridu nsibu qbil, irridu naraw x'inhuma il- il-termini, fuq il-jiem, fuq il-ħin, fuq il-kondizjonijiet ta' xogħol, m'hemmx prinċipju wahdini li ma tistax tmur kontriħ, rridu nsibu soluzzjoni ta' regolamentazzjoni siwja li mhux kulħadd joqgħod jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu biex juri li għandu raġun. Il-mira tagħna hija li aħna l-SMEs nippermettulhom jiksbu dak li huma jixtiequ. Niddiskutu flimkien nitkellmu flimkien u ejja nimxu l qoddim il-kol flimkien. Forsi tkellem twis jgħid il-kummissarju, iżda fuq standardizzazzjoni jiena nħoss wa huwa hija għodda importanti biex insaħħu s-suq, aħna staqsejna l-sur Zmernia fir rigward l-ċarġjar eh, u l-SMEs, aħna sa sena d-dieħla rridu regolamentazzjoni Ewropea li tkun armonizzata għal ċarġjar tal-vetturi u anki għal l-appliances. Jekk jaslu xi proposti jew indikazzjonijiet mill-industrija, peress li jien m'għandix viżjoni burokratika tal-Kummissjoni Ewropea, kif diġa qed u dejjem qed, jiena lest naċċetta kwalinkwa kontribut kemm mill-imprizi kif ukoll mill-Parlament Ewropew fuq kollox biex insibu tweġibiet tajbin li morru tajjeb ma' ċittadini. Ir-rwol tagħna huwa li mhux niddefendu l-pożizzjoni tagħna iżda li nagħtu l-aqwa tweġiba possibbli intenni għal darbohra possibbli lil dawk il-500 miljun ċittadini li għandhom istennijiet minn għandna. Jekk nistgħu nagħtu tweġibiet lil dawn iċ-ċittadini ħankomplu ħankomplu eh, nxeklu l-affarijiet jekk ma nimxux il-qoddim u l-ċittadini ħafna drabi kollhom raġuna x'aħna ma ntuhomx ma nkunux kapaċi ntuhom tweġiba. Aħna rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex nagħmlu l-almutana ħalli ċittadini Ewropej jistgħu jgħixu aħjar u l-istrument tas-suq intern huwa strument ewlieni biex ċittadini tagħna jistgħu jgħixu aħjar. Grazzi. Uh, well, uh, Commissioner, thank you very much. Sur Kummissarju, verament nirringrazzjak minn qalbi tal-li inti ġejt til-taqamana, tal-li rispondejt b'tant passjoni, entuzjazmu għal dawn il-mistoqsijiet, kif rajt numru ta' kollegi. Għajmu kwistjonijiet li sen komplu aħna d-dibattitu fuq miegħek. Imma naħseb qed nimxu id fit, qed nixtiequ naslu fl-istess post fit-23 Meta nerġgħu niltaqgħu nitkellmu fuq l-istandardizzazzjoni, numru ieħor ta' kwistjonijiet, anki eh, suġġetti ġodda, per eżempju l-green cars. Um, anki il-dokument li inti semmejtina li se tkun u kol fuq il-website naħseb eh, mill kostituenti ta' Senjura Styler se jkunu tal-ewwel li jaqraw din l-informazzjoni fil-25 ta' xar jena nerġa niġi niltaqa ma'kom. L-arbohra nir-ingrazzjak su kommissarju u issa nilqaw ma'na il-kommissarju liħor ħanamlu ftit bdil ta' siġijiet. Uh, so, ladies and gentlemen. Signori, għanna uh, xogħol intensiv da l-lum, l-lejla bejna u l-kommissjoni. Aħna provajna indaħlu il-komissarji li nit li aħna naħmu maħom biex eh, jikelmuna fuq il-pjan ta' ħidma tagħhom għalhekk nilqamana il sur John Dalli naħseb l darba li ġejt il-taqamanek verament huwa gost pjaċir tagħna li inti ġejt tilqana magħna u qiegħed fuq din il naħa tal-kamra issa jina naf li jinti imħabba ta' dekkem ġejt mill-Istati Uniti ejdinna ftit xamilt, anki il-Komitat dwar il-Politika tal-Konsumatur u l-Sigurta, naf li inti qed taħdem fuq numru ta' inizjattivi li nsibu fil-pjanta imma u Alex mal-ewwel se nistiednek biex tkellimna mbagħad nifformaw ġifieri lista ta' nies li jixtiequ intervjenu, jien se nagħti priorità l-interventi mill-gruppi d-darba. Jina kiku kun tal-edeja li konna sessjoni ta' xogħol informali, ġifiri, anki ndaħal il-koordinaturi, għalix le. Sabiex ikunu l-membri biss li jħossu li qed nafsu biex jitkellmu ta' malaj. Ġifiri, l-speakers se tkun iktar ġenerali, nara li kulħadd ikollu ċans li jesprimi ruħu Għalek, John, ek joġbok fidejk. Nirringrazzjak. Nirringrazzjak ħafna, Malcolm, Sur President, onorevoli membri. Kif qed tajjeb inti din hija l-ewwel laqa tiegħi ma' dan il-kumitat minn mindu l-ħaqt kummissarju għal saħħa politika tal-konsumatur u jien nixtieq nirringrazzjakom tal-li din l-okkażjoni E, turuni l-fiduċja li għandkom fija huwa unur li għandi dan iċ-ċans biex naqsam l-idejat tiegħi magħkom fuq ix-xogħol li qed nagħmel biex naħdem magħkom ħalli impoġġu il-pazjent il-konsumaturi l-ewwel il-politika tal-konsumatur tmur fil-qalba tal-komunikat EU 2020. L-empowerment, il-fat il-konsumatur informati huwa l-qofol biex il-suq waħdin ikun ta' suċċess, il-fat li imbidlu l-mod ta' kif eh, drawiet tal-konsumaturi, tal dan huwa importanti l-fatt li ħana issu intern għal-konsumaturi dawk li iktar vulnerabli namlu iktar aċċessibbli. Din hija verament importanti biex nerġgħu namlu il rabta maċ-ċittadini l-importanza ta' din id-dimensjoni fil kualità tal-konsumatur naraw ukoll li l-kwistjoni tal-konsumatur huma se jformaw part integrali tal-mandati tal-komissarji l-oħra, ta' ħafna komissarji oħra din hija prova li nil-qawa l-fatt li l-politika konsumatur intu aktar importanza, però dan kollu jitlob li namlu iktar sforz biex ikon approċċ iktar koerenti. Għalhekk jiena nixtieq naħdem billi naħdem naħdem mal-kummissarji l-oħra mill-bidu u kull darba li kunem hemm bżonn nagħmlu laqgħat ad hoc skont il-każ biex niddiskutu l-istrateġija eh, iktar wiesa u anki l linita ta' politika iktar speċifiċi diġa għanna numru ta' strumenti u ma' dispozizjoni tagħna li nkunu nistgħu nużaw fil-Kummissjoni kollha biex ikun riżultati tajbin għall konsumaturi il-consumer score, bel per eżempju anki l istudji li saru f'dan ir-rigward. Ma eżempju ta' dawn l-istrumenti li qed insemmi sabiex nidentifikaw indirizzaw is-swieq li mhumiex qed jirrendu dak li suppost lill konsumaturi Dawn l-affarijiet mux bisituna informazzjoni fuq l-aġir tal-konsumatur li ovvjament sejnuna biex nħol u regolamenti u linji ta' politika aħjar biex naslu għal-għaniet tan ambizjużi. Jien ovvjament, se eh, norbot ovvjament fuq l-expertise tal-networks tal-gruppi tal-konsumaturi u l-autoritajiet li huma responsabbli dawn l-affarijiet. Jekk aħna rridu verament kunu ta' benefiċċju għall-konsumaturi, rridu nibdew billi nisimgħu x'għandhom x'jedunna. Jina nilqalek is-suġġeriment il-rapport het għal-fat li jkun hemm rapport annwali dwar l-interess tal-konsumatur kif daw jiġu integrati fil-linji tal-politika tal-Unjoni u ovvjament se naħdem fuq dan jien kollaborazzjoni u kol fil-dan il-kulleċ se jkunu murija permessa l kollaborazzjoni fuq il-level ta' servizzi. Mil-bidunet diċi sanko se taħdem mal-kollegi fil-direttorati l-oħra bil-gruppi inter-service sabiex nikkoordinaw u naraw l-interessi tal-konsumaturi huma jiġu integrati fil linta politika tal komissjoni Imma Ovvjament, jina mux dejjem inkun naf se tkun il-timetable ta' dawn il-linji ta' politika, irridu naraw l-interess ta' konsumaturi nataw l-attenzjoni u nipruvaw nanticipaw, naraw, ninvestu e, fil-ħin, risorsi u namlu xol ta' preparatorju li jkun tajjeb. Għal-eżempju, et eh, aħna naħdmu mal-inizjattivi tal-Viċi President Tajani dwar il-Green Cars. U aħna inna voluti sa dak li xaqsmu eh, mal-vertical strains li huma l-kompitu tal-Viċi President tal-Munja ġifiri dwar il-kummerċ permezz tal-internet l-integrazzjoni ta' dawn interess tal-konsumatur fil-linji ta' politika oħra, mhux dejjem naraw eżattament kif jaħdmu, imma rridu naraw kif jirnexxilna nikkonvinċu eh, nużaw l-esperjenzi, nużaw l-istrumenti ma' bżonn kooperazzjoni hemm numru ta' dossiers oħra li għandi iktar maġġi ta' manuvra xuma eh, responsabilta tiegħi diretta peress li jaqgħu fil-mandat tiegħu jew inkella jidħlu fil-mandat tal-portfolio eh, tas-saħħa ġifiri l-informazzjoni għal pazjenti l-tikketti tal-prodotti tal-ikel, pereżempju. Jiena x'nisegurakom l-intenzjoni tiegħi li nkompli naħdem bissi dawn l-inizjattivi li nsibu fil-pjan ta' tal-Kummissjoni. Il-ġit tal-konsumatur huwa jagħti il-prova għal dan il-suq intern. Anki 20 sena wara du imbena suq wahdini għat jonqosos għatem ixkiel ta' kif jaħdem l-agenda strategika tal-2020 qed tipprova tirbaħ dawn u tneħħi dan l-ixkiel meta eh, tajna ma' Sur Monti, eh, meta kien hemm preparazzjoni tar-rapport, kiena kontet li sabiex natu din il- eh, Spinta l-ġdida li su intern u nassoċaw il-nies rridna nieħdu approċ li kien verament mibni fuq l-interessi tal-konsumaturi Ewropej. Jina huwa gosta li għalli etnara nara lillum intom il-votajtur ir-rapport ta' Sur Grek li huwa Malti bħali li tant ħadem u poġġa dan il-kunċett bħala fattur importanti tar rapportu tiegħu. Ovvjament jiena ma nistax ma naqbilx miegħu b'qalbi kolba. Jien se niddefendi dan il-punt anke fil-grupp tal-kummissarji dwar il-suq intern li jiena ġifieri qed naħdem ukoll miegħu. Ovvjament din l idea tider fil-rapport ta' Sur Grek kif edna ġi adotta dal-ħodu. Nixtieq ringrazzjak Sur Grek għax-xogħol tant siwi li għamilt u nispera li inti anki fil-plenarja il-rapport jekk jġifu votat l-istess mod. Hemm ukoll il het report għal dan ukoll nifraħilkom li għaddejtuh għax dan sejja tisminta kbira l scoreboard irridu noqodu attenti, eh, naraw kif l-swiq jista eh, u kol ikun ta' eh, għajnuna l-konsumaturi l-scoreboard sejjejn u nixtieq li dan jiġi żviluppat, pereżempju naraw eżattament kif niġbru il-data fuq kif jaħdmu s swieqe Il-Kummissjoni se totta rekomandazzjoni u kol fuq l-elementi dal konsumatur dan s-xar diħe li permezz tiegħu se jkonna strumenti biex ikonna mezzi ta' kif aħna nistgħu qablu d-data. Kull sena se jkonna żewġ studji, studji li siru studji fil-font dis-sena se namlu niffinalizzaw studju um, għal dak li għandu xaqsaq ma' suq tal-elettriku u anki il-prodotti tal-elettriku l-elettroniċi. Jina nispera li intom tkunu tistaw tuni l-appoċ ta'kom kem politiku kem finanzjarju. Dan l-approċ Eh, b'dan l-approċ inkunu nistgħu naraw x'inhu ma dawk is-swieq li ma tantx qed ikunu għal benefiċċju tal-konsumatur għandna l-enerġija, trasport, il-prodotti numeriċi, il-finanzjar. Ovvjament ridu nagħtu kasu l aċċess mill-fatt li kemm qed jiflaħela sul konsum sostenibbli jiena se nkompli naħdam bissieħ ma' Sinjura Redding, Viċi President Redding, għal dak li għandu x'aqsam direttiva tad dritti tal-konsumatur fl-aħħar fil-laqat is-summit ta' xar li għadda, aħna irnexxinna nlaqgħu numru ta' nies atturi jew lenin li diskutaw dawn il-proposti sabiex inkomplu nafazzaw fuqhom. Issa fuq l-enerġija edin aħna naraw eżattament kif qed jaħdmu s-swieq biex innaqsu il-problemi tal-kompetizzjoni. Imma rridu naraw l konsumaturi jkollhom ukoll l-istrumenti biex ikunu jistaqblu l-prezzijiet tas servizzi li jirċievu. Rridu naraw kif nisħu fuq il il-prassi tajba kif naraw fuq l-ilmenti anki l-alternative dispute resolution li huma tant importanti f'dan is-settur tal-enerġija. Jekk ikonna l-informazzjoni tajba l-konsumaturi jkunu jistaw wkoll jadottaw konsum ta' enerġija aktar sostenibbli dan mhux biss inaqas il-prezzijiet imma wkoll dak li msejjaħ carbon footprint. Il Kajos eh, li kenna ta' trasport mħabba l-vulkan tana prova u kol għal dak li huma id-drittijiet tal-konsumaturi u rina li veru għanna bżon li aħna nikkoordinaw l-sforzi tana fuq livell Ewropew. Fuq il-package travel jiena u kol ma' Signora Redding se nara li min irtumura l-btala ikun qed jiġi trattat b'mod Nara Naraw ukoll kif nistgħu nejnu l-ambjent biex ma u kol ma, ma semmix il-pis tal-persuni għonek. Rridu naraw ma li l-izvilup sostenibli jrid ikun wara jrid isir wara um, li nifmu la ġila tituni tal-konsumaturi. Issa kemtejn dwar il-iswi numeriċi hawnhekk il-qafas legali għadu lura. Se naħdem il-rib mas viċi President Kreuz biex ikonna suq wieħed numeriku. Nafu li qed qed naħdmu nixtru ħafna permezz tal-internet. Irridu noqogħdu attenti biex ninħarsu il-konsumaturi nara li jkun hemm infurzar proporzjonat. Dawn l-idejat kollha jiena se nibqa' nisħaq fuqhom flimkien mal-kummissarji anki ġifieri fil-grupp tal-kummissarji dwar id-Digital Agenda. Il-kriżi finanzjarja wkoll turi kemm hemm nuqqas trasparenza minn dak li għandu x'aqsen settur tal- ehm, servizzi finanzjari u l-fat li kemm huma ma tantx huma protetti l-konsumaturi jiena nixtieq nara li fil-ġejjin il-konsumaturi jkunu eh, minħarsuhom aħjar Għalek ma' sur Barnier, komissarju Barnier jiena nixtieq li naslu għal dan. Mill-provi li għanna naraw li konsumaturi kolom liktar benefiċċji meta l-informazzjoni tkun asira, tkun komparabli, għet tkun jista' jqabbilha u tkun ukoll kompluta. Hemm bżonn li l-konsumaturi mhux biss jirġi l-informazzjoni mkunu jistgħu jifhmuha nishti u koll nipromovu il-level tajjeb ta' dak nsejhu l-financial literacy għanna l-istrument dolċa ta' online. U wara inizjattiva tal-Parlament Ewropew qed imħejju aħna proġett pilota fuq edukazzjoni tas servizzi tal-investiment. Il-prassi kummerċjali wkoll fil dak li jentix settur finanzjarju hija idea li jiena x'taħdem fuqha meta nixtru xi ħaġa qed nixtruha mill-ħwienet jew nkella online din għandha tkun sikura. Imma llum għanna żewġ sistemi ta' monitoraċ dak li huma prodotti tal-konsumaturi. Minn banda għanna ovvjament il-direttiva, General Product Safety Directive u l-oħra l-New Approach. Dan ovvjament iġib ċertu konfużjoni, ċertu em, problemi li anki jista' effettwa il-saħħa u sigurtà tal-konsumaturi. Għalhekk aħna direttiva General Product Safety Directive qed nibdew reviżjoni tagħha biex ikonna affas koerenti u wieħed. Et naraw eżattament dak li ngħidula ir-regoli għal product traceability, proċess standardizzazzjoni u iktar flessibilità x'inkunu nistgħu azzjoni burġenza meta jkun hemm prodotti ta' periklu fis-suq. Għalhekk jiena ma nistax ma nilqax b'ċertu ferħ il-smieħ tagħkom dwar il-monitoraġġ tas-swieq u standardizzazzjoni. Ovvjament regoli tal-prodotti jiddependu mill-kooperazzjoni li konna ma' partners oħra, per eżempju ċina u l-Istati Uniti. Jina eh, nishtiq ngħidilkom li għandna kemm bdejna naħdmu fuq ftejim ta' kooperazzjoni informazzjoni ma' l-autoritajiet tal-Istati Uniti fuq il-sigurtà ta' prodotti. Jina għaluli l-biraħ, supposta l-ħarta din sana għanna naslu biex nifanilżaħ. F'ekonomija miftuħa bħal tagħna bżonn investu iktar billi nikkooperaw mal- l-imsiħba ta' negozju tagħna. Ovvjament jiena dal-waqt kif tafu intom dal-waqt imur iċ-Ċina u dan għandi f'moħħi li nikkonvinċihom li l-konsumaturi fl-Ewropa dejjem iridu iktar sigurtà. Il-komunikat tal-Komissjoni ta' Lulju li għadda identifika modi ta' kif l-enforcement jista' jkun iktar effettiv, effiċjenti u konsistenti fl-Unjoni Ewropea. Wasal iż-żmien biex issa mill fatt imorru relazzjoni. azzjoni Imma ovvjament dan għanna bżon in-nies, għanna bżon nies li wkoll jaħdmu fuq livell nazzjonali biex jagħmlu x-xogħol kif imiss. Kif għaluli, meta kien hemm id-diskussjoni fuq ir-rapport het, intom ikkonsidrajtu li jkun hemm ukoll smieħ pubbliku li tlaqgħu il dawk li jagħmlu liġijiet, dawk li jieħdu deċiżjonijiet. Ovvjament e, dan hija veru xi ħaġa tajba, hemm bżonn dibattitu fuq l-infurzar u bekk jikun jis, dan, dan kun jista' ta' priorita fuq l-aġenda politika. Imma għam il-konsumatur meta l-affarijiet jimxu ħażin? Jiena nixtieq nerġa' nagħti l-fiduċja u l-mezzi li l-konsumatur biex kun jistgħu jaġixxu. Jiena se nirrispondi għalikom biex nagħmlu inkomplu naħdmu fuq il-Green Paper għal dak li għandu x'jaqsam mal-talba l-kumpens. Jiena mal l-munja u Sinjura Redding diġà qegħdin ehm, naħdmu fuq fuq dan is-suġġett nubdow fil-ħarifa aħna konsultazzjoni pubblika jiena verament nemmen li konsultazzjoni bħal di għandha tkun ta' benefiċċju l-konsumaturi. Tejna u kol biex nkunu nistgħu nimxu l qudiem b'dan il-proposti individwali għandna fuq il-kumpens. Jiena naqra din il-konsultazzjoni bħala okkażjoni inkwantu Um, għal-fat li nuqodu attenti għal dak li huma class actions pal Amerikani kif aħna mdoni naraw fl-Amerika. Hemm ukoll l-idea tal-proposti leġislativi. Jiena nixtieq nskurakom li jiena nixtieq naħdem kemm jista' jkun malaj. Ġifieri li fi żmien sena ikonna proposta bli intom tkunu tistgħu tibdew tistudjaw. Madana kollu jiena ukoll nemmen li x-xogħol jista' jibda fuq l-ADR, Alternative Dispute Resolution, li għalija u hija part integrali minn sistema ta' kumpens, ta' redress. Tkun tista' toffri bekk mezz ta', ta kumpens li ma, tkunx flus u jkun ukoll sempliċi għal-konsumaturi, Sur President, membri, Onorevoli, nishtiq nirringrazzjakom tal tajtun tajtuni l-okkazjoni biex nejdilkom eżattament kif jien nishtiq naħdem, naħdem ukoll mal-kummissari sħabi biex nilħu riżultati ambizjużi tanġibli sabiex aħna dritti tal-konsumaturi inkomplu nsaħħuhom. Jien qabel l-ħar din is-sena nerġa' niġi niltaqa' ikun żviluppa xogħol tagħna u żvolġa unkun nistantikom l-aħħar riżultati ta', ta tagħna, anki kif se naħdmu f'dawn l-ħames snin ġid. Flimkien ma' rapport ta' Sinjura Het, Sur Grek u Sinjura Areas l-istrateġija turi li Viżjoni tal-Kummissjoni il-konsumaturi huma l-qofol tas-suq intern u l ġid tagħhom huwa eh, il-ċavet tal-progress. Ovvjament jien nista' dispożizzjoni tagħkom biex nisma' lilkom sabiex inkun nista' niżviluppa l-istrateġija tiegħi flimkien mal-kummissarji sħabi ovvjament jiena se norbot fuq il-appoċ u l-għajnuna ta'kom sabiex aħna flimkien ikunu nistaw inkomplu naħdmu għal-beneficju taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Uh, well, thank you very much indeed. Uh... Grazie ħafna, Kommissarju, għal darbohra di dan huwa programm komprensiv ambizjuż ħafna. Jiena naħseb li dan kien sinifikanti ħafna li inti ġbarċi punti li aħna diġa ħadimna fuqom sissa mod partikolari il-rapport ta' Sir Grek ta' Sinraħet u waqs moħrajn li ser nkunet naħdmu fuq iktar tard. Issa se nagħmel proposta, kollegi, fil-rigward tal-diskorsi. Ser nagħti preferenza lil dawk li ma tkellmux qabel. Għandna disa kelliema sissa u għandna nofsija. L-ewwel qed nixtieq nagħti minuta u nofs lil kulħadd. U s-Sinjura Rula tixtieq titkellem ukoll issa għandna kellima. kelliema. jihdu ħames kontributi osra. U natukom il-ħin biex natukom ċans biex titkellmu. Titkellmu naħseb li huwa bilanċ tajjeb ħafna issa, Sur Dion ukoll jixtieq jitkellem. Ser profan daħal il kulħadd. Is-Sinjura Korazza Għamlit li sinjal l-ewwel Pero nishti u koll niħu li s-senjur Sira Venju, Sur Rochefort, Sur Tarabella, s-senjura States u s Sur Styler. Ejo nieħdu dawk il-ħamsa l-ewel. un-bat nieħu deċizjoni dwar l-ordni tal-oħrajn. Ħanetkom minuta u nofs. Nibdaw mis-senjur Kretza Bilt. U s-senjur Venju. Grazie tal-li tajtni l-opportunità li nilqa l-Kommissarju Dalli u tassaw nirringrazzjah għal vizjoni ċara li titpoġġi l-ċittadin u l-benessri ta' ċittadin fil-qofol ta' xogħol tiegħek. Inti kont fi żjara tal estati Uniti tiegħek u inti għat li ma tagħmel il projbizjoni għal prodotti tat-tiġiġ bil-ormoni. Iżda mbagħad qatt li mhux ħatmur kontra l-ikel li fih GMOs. Jiddispjaċin interrompi kiet il-President iżda aħna qegħdin nitkellmu dwar il-programm ta' ħidma marbut ma' din ma' dan il-Kumitat. Dan il-punt tal- chlorinated chicken huma interessanti ħafna iżda foka fuq il-xogħol ta' dan il-kumitat. Il-laqgħa tagħna wara kollox għalhekk qiegħda jekk jogħġbok. Grazzi President, naħseb li l-ħarsin tal-konsumatur marbuta ma' sigurtur ma' sigurtà tal-ikel hija parti mix-xogħol tagħna u nittama li l kummissar jista' jwieġeb tagħna. Huwa xogħol importanti tal-Kumitat Envi, jiddispjaċini jiet il-President, iżda jekk is-sur dalli jixtieq iwieġeb jista' jagħmel hekk. Le mela ngħaddu għal kellima li jmiss. Jiena se noqgħod attenta eh, il-mistoqsija li se nagħmel u għennet, komissarju l nirringrazzja, inti tkellem fuq il-politika tal-konsumaturi u naħseb li nistgħu nħallu fidej il-proġett Ewropew, inti tkellimt ukoll fuq it-tikketta tal- L-affarijiet li kell jina fuq dan is-suġġett kont ir-rapporter fil-mandat li għadda u għad baqa ħafna dubji dwar dan imma naħseb li l-aħjar mod li konna il-labels it-tikketta ma jistax jaħdem jekk ma jkunx hemm kampanji ta' informazzjoni li jitniedu mill-Kummissjoni Ewropea kullimkien li jsiru kullimkien fil-Europa. Għalek inti għandek bizzejiet mezzi finanzjari biex dan kont tista' tagħmlu, tkellimt ukoll fuq inqas ta' trasparenza ta' servizzi finanzjari naħseb dan huwa punt importantissimu anki s-Surbanijiet tkellem dwar dan dalodu naħseb li għandu jkun jiena ta' priorità. U għandi mistoqsija li, Sur President, forsi set t-overlap jema xaġa ġoħra. Imma peress li jina nix insaqsi fuq eh, il- il-fat li wieħed ikun jista' jmur għal kura f'pajjiżi oħra tal-Unjoni. Le, nerġa' ngħidilkom li ovvjament dan huwa xogħol ta' kumitat ieħor. Anki jekk hemm xi overlapping Is-Sur Rochefort, Sur President, naħseb li dak li għalinna Sur Dalli fuq il-xol kollettiv, ovvjament huwa parti integrali tal-xol tagħna jina naqbel miegħek sur komissarju meta inti qed li l-kumpanniji kbar ukoll iridu jgħinu jagħmlu l-almu tagħhom fuq dan ix-xogħol kollettiv għax ma naħsibx li um, dawn jaraw dan pala eh, xi aggressjoni kontrihom. Imma jitispjaċini li il-dokument li jett jitkellem fuq il-ġifiri l-istrateġija ta' l-2020 u 2010 il-fat li kunem konsultazzjoni pubblika jiena nishti eh, li taħdem fuq forma Ewropea ta', ta xogħol fuq livell Ewropew. Ġifri mhux kif isir fl-Amerika, jiena nixtieq ukoll ngħid li aħna rridu nnejxu b'din il-krizi ġdida li verament laħet fil il ħaj il-konsumaturi għet nitkellem fuq il-vulkan. Sur kalas nafux kif jaħsiba missa li inti titratta mal-konsumatur, kif taħsiba? Ma forsi din terġa' tinqala din il-problema. Ovvjament ma nixtieqx li dan isir dan, imma jista' jkun li konna klaw doħra. Għalek, x'beħsibek tagħmel inti biex inti tevita li tant miljuni ta' nies eh, li ma setawx imorru lura djarhom. Inti x'tista eh, fiex tista' taħdem fuq il-mezzi ta' trasport. Ovvjament nirrispettaw ġifieri responsabiltajiet tal-Istati membri. Imma inti kif tara problema bħal din jekk għandha terġa' tinqala għal ħares qatt. Grazzi. Uh, then I have Mr. Tarabella. Grazzi ħafna, President kif għal Rochefort veru dak li l-problemi li rajna Eh, dan l-aħħar mħabba il-vulkan u kif sofraw ċittadini, eh, tlet punti dak li qed inti il-koordinament bejn il-Komissjoni l-awtoritajiet tal-Istati Membri ma kien hemm kun koordinament bejn il-linji tal-ajru rajna ġifiri il-regoli tal-2004 għandak li għandu xaqsam għal-kumpens li jenataw il-konsumaturi meta ma jistawx jieħdu il-titjira tagħhom imma u kol għal dawk li ikunu ħalsu diġa għal-btala tagħhom. Għalek, fej edin il-prioritajiet il-direttiva il prioritajiet il direttiva il direttiva li sa ila teżisti għal din dawn l-20 sena ta' min forsi jaġi għatwa. It-tieni mistoqsija janki semmejt u jassettur tal-suq tal-enerġija ġifri l-fatt li kienaw liberalizzazzjoni fl-enerġija anki tal-posta. Inti se tiddefendi l-idea li kunem evalwazzjoni tal-impatt li kienem l-liberalizzazzjoni kellu fuq il-konsumatur, ovvjament dan il-liberazzjoni saru, kulħadd jgħid jista' jaħsibha kif irid anki fuq il-konsekwenzi. Eh, dan l-ħarina il għajt ma' nis li jaħdmu fil-posta, servizzi ġifiri huma iktar u hemm inqas nis jaħdmu fil-post fil tagħna u il-konsumatur moqdi inqas jew moqdi ħafna qar. Għalhekk x'taħseb x'għandek xi tgħid dwar dan kollu sur kummissarju? Is-Sinjura Stajle. Thank you. Eh. Grazzi ħafna. Grazzi sur Dalli, Dalli ġejt għaw illum. Inti tkellem dwar regolamentazzjoni finanzjarja u protezzjoni tal-konsumaturi tal-għadu kienem Mr. Barnier li kienet ikellimna l-lum u kellimna dwar il-protezzjoni tal-konsumatur u forsi issa tgħidilna eżattament kif se taħdem mas-Sinjur mal-Kummissarju Barnier għal din hija importanti ħafna eh, u s-servizzi finanzjarji huma importanti ħafna għalina il-komissarju semma wkoll il-basic bank accounts, ma nafx inti jekk eh, se tiddiskuti dan, eh, però din xi importanti aħna għalina. Is-sur fit kellu dwar drittijiet tal-passiġġieri, naf li rajna d-direttiva tal-vjaġġar il-ġimgħa l-oħra u kien hemm eżempju fejn xi kumpaniji fil-fatt eh, Eh, kienu ta' servizza l konsumaturi u l-passiġġieri waqt li oħrajn le, forsi issa tista' tagħdi tieħu din l-informazzjoni biex tkun taf esattament x'inhuma il-problemi, kwistjonijiet li qed jiffaċċjaw iċ-ċittadini. Jien għandi eżempju ta' kumpanija li fuq naħa kienet seta tamlet ħafna iktar għal persuna li kienet bi problema spiċċat eh, ma seta ċamlet iktar għal persuna li spiċċat eh, muħla ġu dan il-post fej kienet waqt li oħrajn għazbistaw fl-iskun il-ma lil dan il-passiġġier. Għaw x'nies li eżempju morru darba fis-sena biss tal-vaganza u ġew trattati daqshekk ħażin. Is-sinjura Krezza bil tkellmet ukoll dwar kwistjonijiet ta' drittijiet tal-annimali u jiena naħseb li huwa tajjeb li konna din it-tip ta' kooperazzjoni f'dan ir-rigward. Tkellimna dwar il-proposta tal-ftehim eh, ta' kooperazzjoni mal-Istati Uniti fuq il-prodotti tal-konsumatur u, u ser sigurta għal konsumatur u nirringrazzjak tal-li għamil tekax din kienet importanti ħafna għalina u grazzi u kol tal-li tattajt il-kwissjoni eh, xarri għadda u kol. Grazzi, issa sajnaddi il-kelma li l-komissarju dalli biex jirrispondi għall ewwel għatta domandi. Hemm għatta suġġetti ma naf li inti tista' tiċċattom tajjeb ħafna. Sen nibdew bil-tiġiet il-GMOs u neħilsu minna malar kem jista' jkun. Dak li qed niddiskutu hawnhekk u ilna niddiskutu għal qatt eh, ta' żmien eh, mal-Istati Uniti u ma fil-fatt l-implikazzjonijiet fuq l-ambjent, fuq eh, is-saħħa u f'dak li huwa sejja antimicrobial treatment. Il-kwistjoni hawnhekk hija li probabbilment kif tafu intom ija l-mod ta' kif aħna għandna standards, standards biex eh, inkabru l-animali tagħna. U l-Istati Uniti għandhom l-istandards tagħhom. Issa l-istandards tagħna jitolbu li konna l-aħjar standards possibli fil-katina kollha tal- eh, tkabbir tal-animali U allura dan jassigura li konna prodott sikur, prodott ta' kwalità tajba li jkun ħafna ħjar kieku aħna naħdmu b'xi mod differenti. Issa fl-Istati Uniti jidher li l-ġene fejn jitkabru l-annimali ma tantx hija tajba. Però mbagħad isolvu l-problema permezz ta' sprays sprays fuq daw l-annimali, uh, sprays ta' dan il-prodott antimicrobial biex bekk dawn ikunu tajbinu bata għall-ikel, ikunu sikuri għall-ikel. Fil-fatt aħna tkellimna dwar din il-problema biex nwaffqu kol dawn it-tip ta' prodotti ġewwa l-Ewropa. Aħna fil-fatt għamilna l-assessjar tagħna tas-sitwazzjoni, aħna għadna qed nistaqsu ħafna domandi li l-Amerika dwar dan u aħna għamilna wkoll uh, timetable għal dialogu mal-Amerikani u fil-fatt l-istadju li ninsabu fih huwa bħalissa huwa dan. Aħna batna itra lista ta' domandi lil, lil dawk li kabru l-animali ġewwa l-Amerika biex bekk ikunu jistaw jamplifikaw u jiffinalizzaw id-dossier xjentifiki li aħna nitolbuhom. Fid-diskussjonijiet li kellna il-bira u l-ġurnata ta' qabel l-Amerikani ma tantx ma kontenti b'din is-sitwazzjoni, iżda aħna spjegajnielhom li għalina din hija xi ħaġa importanti ħafna u li aħna rridu nagħmlu dan il-proċess. Dwar il-GMOs, l-Amerikani l-għaw il-fat li li l-perċezzjoni li l-Europa kienet sempliciment għedha t-blokka il-GMOs, issa qed tispiċċa. Jina milta ċara ħafna li fl-opinjoni tagħna aħna favur l-innovazzjoni, jien favur l-innovazzjoni. Iżda jiena favur ta' innovazzjoni responsabli u għalija dan ifisser u għawek importanti li nispiegalkom anke jekk forsi ma jidħolx fil-qasam tagħkom. Dan ifisser għalija li jien rrid nassigura għaliex dan jolqot ukoll il-konsumaturi li il-prodotti li qed jiġu eh, prodotti mm, kabra għandhom benefiċċju għall-umanità. U dan għawi, dan din waħda mill kostjonijiet li jiena ser ninsisti fuqha fil eh, dan id-dibattitu ta' GMOs. Jien ukoll et li l-Amerikani u ma iridu jadrixxu ma dan li għanna rridu assessjar indipendenti ta' rizultati li sissa ilna għaddejn bjom għal ħafna żmien. Aħna l-daqstant rrit informazzjoni fuq um, informazzjoni li ġabret mill uh, esperti mhux mill-kumpaniji involuti biex bekk inkunu nistgħu neħu din nisu awra ta' emozzjoni u nafaċċew ir-realtà. L-Amerikani qalu li iva ser risegu it-talba tiegħi u aħna kkuntattjajna lil Sanko issa biex nirċivu xi uh, informazzjoni għal daqsan dinja xejra li uh, aħna għanna palissa. Dwar l-tikettar tal-ikel, ovvjament din hija kwistjoni importanti ħafna. Kiku jkolli ngħid x'inhu l-involviment tiegħi fil-rigward tal-affarijiet tal-konsumatur u x'nixtieq nikseb jiena ngħid li nixtieq nagħti poter lill konsumatur u li poter fejn id-deċiżjonijiet tiegħu tal-konsumaturi ġifieri kun qed jaffettwa il-politika. Dan huwa lan tiegħi dwar xi jfisser li taħdem għal konsumaturi L-informazzjoni hija l-qofol ta' kollox, għaliex biex tieħu deċiżjoni tajba, inti trid ikollok informazzjoni tajba, u allura rridu nassiguraw li ikonna informazzjoni kemm jista' jkun. U din nadduwa lill-konsumatur. Jiena Eh, ġej mis-settur finanzjarju u kollox għandu prezz. U l-prezz dejjem jiġi mħallas mill-konsumatur. Għal daqstant irridu nkunu bilanċjati f'kwalunkwe ħaġa li nagħmlu għaliex huwa inutli li noqogħdu nibnu u nagħmlu nagħtu ħafna aktar informazzjoni fuq pakketti, eċċetera. Irridu nifmu kemm huma effettivi. U għal daqstant issa qed nippruvaw niksbu approċċ olistiku fis-servizzi tagħna u qed nibdew proċess biex eh, nanalizzaw, nikonna analyzed cost benefit um, ta' dawn il-kwistjonijiet. Skużani tal-li qed indum, uh, iżda din importanti kelli laqa ma' l-Istati Uniti dwar regolamentazzjoni huma qed jirrifinaw il-konċett tal-behavioral economics u din ser tagħti assessjar tal-impatt fuq eh, xi tip ta' dimensjoni ġdida mhux sempliċiment eh, tavalwa eh, il-prezzijiet, l-ispejjeż u l-benefiċċju ekonomiku iżda wkoll qed tagħti element uman fil-deċizjonijiet, fil-proċess u interessanti ħafna u sanko beda dan xifti ta' zminilu. Din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha. Jiena naqbel bisħieħ li huwa inutli li ikonna informazzjoni fuq il-pakketti, fuq prodotti li l-konsumaturi ma jistgħux jifmu. U l-edukazzjoni tal-konsumaturi għal-konsumaturi hija xi ħaġa importanti hawnhekk jekk inti ikollok fl-xkun ilma tara kemm hemm sodium fl-ilma. Però xi fisser dan għalija x'inhu? Ħafna mid-drabi ma nifhimx. Allura jridu nispjegaw lin-nies dawn l-affarijiet x'ifissru. Għaliex inkella dan ikun eżerċizzju inutli. Aħna ikkuntatjajna programmi ta' informazzjoni bi 15 stat membru u aħna ser ikkonna program ta' informazzjoni jħor ma' Rumanija l ġemma e- e- is-sena id-dieħla. Dal-program ta' informazzjoni huwa iqum ħafna flus. U hawnhekk ovvjament aħna ser nipruvaw nitolbu li nafsu iktar biex ikun hemm finanzjament xira għal dawn proġetti li huma daqshekk vitali biex jirnexxilna niksbu dak li qed inwedu li niksbu. Fil-fatt jiena wkoll nixtieq nagħtikom xi informazzjoni dwar dettalli ieħor, jiena qed ninsisti mas-servizzi tiegħi li l-proċess tal-budget m'għandux ikun il- eh, proċess burokratiku ta' ċivil ta' soltu u noqgħod ngħid x'għamil x'ksibna l-sena eh, l-oħra u issa nixtiequ niksbu iktar, le, dan għandu jkun ibbażat fuq kull proġett għandna nikkwantifikaw il-proġetti u għandna kwantifikawhom dal proġetti li qed naħdmu fuqhom. Mbagħad naħseb li din tkun deċiżjoni politika dwar li ma programmi għandna nimplementaw jew le skont il- il-linja li fuqhom se naqtaw il-budget tal-amounts. E, eh, Saħħa transkonfinali Jena biċar li ħanaħdem mal presidenza Spanjola. Jena miltek, ħdimt fuq il-saħħa transkonfinali u nista' niżilkom li kien hemm eh, xi moviment minn naħa tal-Preżenza Spanjola biex nippruvaw nilħu kunsens. Fl-aħħar eh, laqa formali tal-Ministri ġewwa Madrid fil bidu tal-ġimgħa l-oħra, aħna eh, għamilna progress tajjeb ħafna u l-Presidenza Spanjola iċ-ċirkulat l-opinjoni tagħha dwar kif dan għandu għanna naħdmu fuqu. L-opinjoni tal-Presidenza Spanjola għal-kemm irċieva kummenti pożittivi minn ħafna stati membri u koll Ah, jista' jkun li wkoll eh, eh, konvinċa li xi pajjiżi oħrajn li ma kienux daqshekk konvinti minn din is-sitwazzjoni, minn din il-proposta. L-idea tiegħi hija waħda pożittiva allura. Jiena ġeneralment persuna ottimista ħafna u allura nemmen li mm, iva aħna mixin f'direzzjoni tajba. Il-collective redress Kifet din hija eh, priorità fil-agenda tagħna. Aħna qed nimxu b'mod kollettiv biex nifmu il-kwistjonijiet kollha kemm flimkien mas sinjura Redding u s-Sur Almonja għaliex se jkun hemm żewġ partijiet tal leġislazzjoni waħda tiffoka fuq il-konsumatur u li fuq is-settur tal-kummerċ u tal-collective redress, però rridu nassiguraw li ma jkun hemm konflitt bejn it-tnejn li huma u din hija xi ħaġa li jiena ninsisti dwarha. Ovvjament, jiena nemmen li aħna ser nagħmlu dan din il-konsultazzjoni u nispera li sa nofs sena d-dieħla inkunu għet namlu proposta l-leġizlazzjoni minnaħa tal-tan, eh, minnaħa tal-konsumatur. Il-vulkan, eh, E, sħaba tal-vulkan. Dan fil-fat kien dizastru. Dizastru mux biss għalix ħafna minna anka jien stess e, spiċċajna e, Muħallin ximkien ma stajniex nkomplu b'xol tagħna u kellna niffaċċaw ċertu konsegwenzi u għamsi niffaċċaw miktar tard, din kienet problema mhux għalhekk biss għax kien hemm ukoll l-aspett uman. Kien hemm ħafna nies li sofrew minħabba din dan il-kas. Il-Kummissjoni provat tagħmel xi ħaġa biex tara kif ser tsolvi din il-problema bl-aħjar mod. Aħna enfasizzajna mod pubbliku kif x'inhu huma drittijiet tal-konsumatur u insistejna uh, anke fir rigward ta' certu operaturi li kienu din ma kienux qed jikkoperaw daqshekk f'dan il rigward li il drittijiet tal-konsumatur huma dawk li huma. Il-konsumaturi għandu dritt biex jivvjaġġaw permezz ta' xi tri oħra, ikollhom rimbors, ikollhom kellhom dritt għall akkomodazzjoni u għall informazzjoni. U qed ninsisti fuq dan. il-ċentri tal-konsumaturi tagħna fil-Europa issa qed jatuna feedback fuq dawn il-problemi u fil-fatt aħna nilqaw il-feedback kollu minn kulħadd minn kull persuna li soffriet b'ċertu mod jew dirett jew indirettament. u dan jista' jsir permezz tal-ċentri tal-konsumatur. Il-menti żdiedu tmin darbiet fl-aħħar ġematejn. Għal daqstant il-proċess miexi, nhar it-tnejn il-Kummissjoni organizzat konferenza biex tiddiskuti kwistjonijiet operazzjonali u għadha mill-kwistjonijiet ewlenin kienet li l passiġġieri ma setawx jikkontattjaw lill-kumpanija eh, tal-ajru u jorganizzaw xi vjaġġ ieħor għasfejs eh, taħħom. Din għu għadam il kussjonijiet li ser nitrattaw. F'dan il-kas, il-kumpanija qed tikser il-liġi għaliex u wkoll nista' ngħidilkom li il-passiġġieri, il-konsumaturi kellhom id-dritt li jiġu eh, jieħdu kumpens, kumpens għal vjaġġ tagħhom li kienu ħallsu qabel. Nitnejdilkom ngħidilkom dan għax għadni kemm l-informazzjoni issa jienu ġej. Il-nisinajtu koll il-Komissjoni, ovvjament, edha tassisti l-kumpaniji tal-vjaġġar għat-telf, telf li li għamlu. Iżda aħna et nikkondizjonaw kolunke tip ta' assistenza li qed fuq ir-rekord tal-kumpanija u kemm is-soltu kienet issegwi il-leġiżlazzjoni il tal-konsumatur, kemm kienet tobdi il leġizlazzjoni u allura kwalunkwe kumpanija li uriet li ma kienieċ qed ma' regoli tagħna uh, mhux ser ebda assistenza. dwar l-enerġija, aħna qed nikkonċentraw fuq l-enerġija din is-sena u kifet fil-diskors tiegħi wieħed mill-scoreboards li aħna ser nagħmlu din is-sena ser ikun fil-fatt dwar l-elettriku. U naraw eżattament fejn mhux qed jaħdem u għaliex mhux qed jaħdem u mbagħad la darba jkollna din l-informazzjoni aħna niddiskutu dan kollu u nieħdu azzjoni azzjoni biex neliminaw kull qasam li fihem xi problemi f'dan is-settur. Fir-rigward ta' trasparenza ta' servizzi finanzjari, din hija ferm importanti kien hemm diżastru ieħor li seħ fl-aħħar sentejn fir-rigward tal-konsumaturi u fir-rigward tal-interessi tal-konsumaturi. Servizzi finanzjari samtom fit-tnejn. Hemm dawk in-nies li qed jinvestu il-flus, hemm l-oħrajn li qegħdin jisselfu il-flus. U fil-rigward ta' tnejn naħseb li hemm bżonn ta' riforma, riforma trasparenza fil-rigward ta' kif il-konsumaturi ġo it-trattati f'dan il-qasam. Dritt tal-informazzjoni li ċara, preċiża u ukoll il-possibilità għal konsumaturi li ikunu jistaw jikkomparaw id-data bejn istituzzjoni u oħra. Jien ukoll nixtieq nara iktar enfasi mod partikolari minn min jissellef u iktar responsabilità min-naħa ta' min isellef biex assigura li finalment dik il-persuna li qed tissellef il-flus tista' fil-fatt eh, eh, tħallas imbagħad il lown li tkun qed tirċievi. Allura naħseb li din it-tip ta' pressjoni jista' joħloq xi user friendly attitude għal dawn in-nies li qegħdin jagħmlu użu dan is-servizz. Fuq id-drittijiet tal-annimali, Jiena għadni ma diskutejt id-drittijiet tal-animali fl-Istati Uniti. Pero kelli domanda dwar dan il-qasam, anka fil-kuntest tal-chlorinated chicken u GMOs, etc. Pero kol fil-kuntest tal- um, u kol eh, testing il-kozmetiċi, eh, kosmetiċi ġiġu trattessjati fuq l-annimali. U jina għet li għet li palissa mux se nestendi din delegazzjoni f'dan il-qasam jena rrit nibqa namel pressjoni biex niprafa nsib sostituti e, f'dan il-qasam. Naħseb li koprejt kollox, un skużani li dom twis. Grazzi. Inti komprejt ħafna mill-qasma, anka xaħġa li ma taqax taħt il-sujġett tagħna. E, anka l-Sinjora korretta Bilt inti rispondejt għal-kemija ma dixaw Aħna qed nieħdu il-ħin tas-sur Arias iżda minħabba li huwa l-ewwel fuq il-lista tal-kelliema forsi mhux se jagħti każ. Jiena ħnejdilkom il-min għandi fuq il-lista nis-sur Arias u s-sur Grek li għadhom ma saqsewx domandi. Allura qed niproponi li nieħdu l-koordinaturi bil-kontra. Allura se nibda mis-sur Dinjon, is-sur Rula, s-sur Kepard, s-sur Schwartz, forse ma jridux jikkontribwixxu għaliex forsi jħossu li risposti tagħhom ħaduhom, iżda jekk kollha jridu jixtiequ jitkellmu jew jieħdu inqas ħin dan ikun tajjeb u mbagħad nieħu s-sur dalli biex jispiċċa. Nispiċċaw fis-sitta neqsin kwart u jkollna 45 minuta sur Arias jekk joġbok jibda. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle al comisario. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Dalli tal-li ġi hawnhekk fostna u tal-li tagħna parti mill-aġenda imbuzzata li għandu. Jiena ħad pjaċir nisma li dan il-punt sar parti importanti mill-aġenda tiegħu għaliex aħna fil-kumitat tagħna qegħdin naħdmu fuq l-e-commerce fl-Unjoni Ewropea u għalhekk nixtieq nistiednu lil Kummissarju Dalli biex jieħu sem fil-xogħol fil dan ir-rapport biex nimliminaw biex xkil għad direttiva li tista' twassal biex tippromuovi il-konsum f'suq digitali wieħed. Aħna nixtiequ li nużaw li commerce lu ssir parti mill-ħajja ta' kuljum tagħna. Sul Kummissarju, l-agenda u l-inizjattivi li semmejt eh, huma veru importanti u relevanti għal konsumatur. U mandi lebda dubju fl-impenn tiegħek, fl-enerġija tiegħek biex twettaq dan il-programm. Però għandi problema fil fat jekk il-prioritajiet kollha li qed issemmu fuq il-konsumatur mhux biss kif ħajġi eh, maniġjata. Fis-sens li smajna diversi inizjattivi biex mill-leġislativa ħajkunu tiegħek personali oħrajn qegħdin qasmin ma' DGs u kummissarji oħra. U jien nemmen illi nispiċċaw li veri konna ħafna prioritajiet u mbagħad nispiċċaw ma wetqu xejn. Tista' tassumi tista' tgħidilni hekk hemmx fi ħsieb li jkun hemm strateġija komuni li tkun koerenti, koordinata minnek kif konna saqsejna aħna biex żgur eventwalment ikun hemm xi ħaġa li mhix tkun fragmentata f'tandiġis li nispiċċaw li aħna ma jkonna lebda valur veru għal-konsumatur. Thank you, thank you very much, Louis. Uh... Grazie ħafna, grazie Louis, Sur De Jong. Saris, voor hun komst. Een paar Grazie, president. Għandi numru ta' domandi, nishti norbot ma' dak li għall onorevoli Tarabelli fuq il-li post Aħna ressaqna emenda orali f'dan ir-rigward fuq il-konsegwenza tal-liberalizzazzjoni ta' servizzi tal-posta u l-effetti tagħhom fuq il-ħaddiema hemm problemi kbar. Tlabna l-moratorja tal-liberalizzazzjoni x'taħseb dwar dan. It-tieni punt li nixtieq nagħmel. Ħafna imprizi qegħdin jistaqsu biex ikun hemm verifika tal-data tax-xiri tal-akwisti għaliex ħafna drabi jidrer li jkun hemm data falsifikata. Dan l-aħħar l-affarijiet marru għall-ar għalhekk nistaqsi li l-kummissarju jiċċekkja l-affarijiet. Fir rigward l-organizzazzjoni tal-konsumatur rridu nagħmlu attenzjoni għal kumpens Dan huwa importanti ħafna, speċjalment meta mqabbel mal-atturi l-oħra, l-Istati Uniti pereżempju. Il-konsumaturi ma jdux jerfaw l-pis, iżda jider li hemm ftit rappreżentanti li qegħdin jagħmlu qegħdin jaraw li ħarsu lil konsumaturi. Rridu li jkunu aktar rappreżentati kemm jista' jkun possibbli. Grazzi ħafna, jiena rrid nkun ġust u rrid ngħid lil Korozza Bilt li s-servizzi postali huma responsabilità tal-Kumitat tat-Trasport biex nkun ġust ma' kulħadd. U rridu naraw il-perspettiva ta' l imko mhux ta' trasport. Surjura Rule. Sur Dalli, jiena impressjonata mill-veloċità li inti prezentajt id-diskors tiegħek. Forsi għandek u minn mod kif inti implementajt ix-xogħol li tixtieq twettaq. Jien nixtieq inħeġġek biex ikollok approċ ġdid fuq id-direttiva eh, tas servizzi ġdida. Nafu li hemm ħafna konfużjoni fl-istati membri u għalhekk nixtieq napoġġa għal kwalinkwa reviżjoni. Naħseb li l-approċ tiegħek huwa tajjeb biex naraw kif pajjiżi bħall-Istati Uniti u Ċina jistgħu jiddaħlu f'dan kollu għaliex arafna li ma nħarsux lejn l-standards tagħha, mbagħad fl-aħħar tagħhom, fl-aħħar l aħħar bat ikonna problemi. Rridu naraw x'approċċi differenti jeżistu u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu fir-rigward ir-reperkussjonijiet fuq pajjiżi oħrajn. Nixtieq nistaqsik fuq il-budget għax intat li jrid ikun hemm aktar flessibilità. Naqbel miegħek Iżda sfortunatament din is-sena jiena rapporter f'dan il-kumitat għal budget u dejjem rajna li fil-qasam tal-konsumaturi ikun hemm itnaqqis minħa tal-Kunsill f'dan il-qasam. U għalhekk nixtieq li jkollna l-kooperazzjoni tiegħek biex bekk ikollok riżorsi meħtieġa. Per eżempju fir rigward il-proġetti pilota, dawn dejjem jagħmlu sens. Fil-kumitat tagħna aħna tkellimna dwar il-forum għas suq waħdini suq u minn dak li jett xtart li inti tixti ikollok smiħ publiku fuq il-kumpens eh, kollettiv, anke fuq l inforzar tal-liġi. Din hija ħaġa tajba fl-opinjoni tagħna. Iżda jekk għandek xi proposti oħra nixtiequ nisimgħu minn għandek nkunu grati għal dan. U forsi nistgħu nindaħluha fil-ftehmiet budġetarji tagħna. Punt aħħari aħna Nħossu li l-Komissjoni għandha tagħmel proposti minnaħa iżda minnaħa l-oħra rridu naraw il-konsumaturi. Nafu l-konsumaturi għandhom piżejjed mill-informazzjoni għalhekk irridu naraw li ma tarif huwa meħtieġ u xira. fil rigward il-direttiva tal-konsumaturi, rridu li l-Kummissjoni ta' teħarsa li dan u ta' linji gwida Naħseb li fil-gruppi kollha hemm ċertu kontroversi, hemm iktar tarif li nixtiequ niksbu, iżda hemm oħrajn li jgħidu li jekk konna wisq tarif dan ħajkollu l-effett oppost. Is-sur Buzoj. Grazzi ħafna, grazzi tal-li kont magħna, Kummissarju Dalli, naf li għandek programm ambizjuż fil-qasam tas-saħħa minkejja li l-istituzzjonijiet ma tantx għandhom prerogattivi fuq dan aspett. Iżda kont impressjonat mill-mod kemm kont konkret, kemm kont ċar u kemm inti għandek għalbek qalbek il-ħarsin tal-konsumatur għalhekk nixtieq nifraħlek. Nilqa l-intenzjoni tiegħek biex twassal għal rakkomendazzjoni marbuta mal-metodoloġija armonizzata għall klassifikar u fir rigward l-elementi tal-konsumatur qed raħ fil-programm ta' ħidma tiegħek u dan huwa pass tajjeb il-qudiem għaliex is-sitwazzjoni fl-Istati membri hija differenti minn pajjiż għal ieħor u għalhekk irridu ntejbu l-protezzjoni tal-konsumatur għalhekk jiena favur l-armonizzazzjoni tal-istandards ta' protezzjoni fost l-Istati membri. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-pazjenti, dawn huma konsumaturi wkoll li jeħtieġu servizzi. Fil-programm ta' ħidma tiegħek qed nara u jiena ċert li ħanitkellmu fuqha li hemm proposta fuq it-tamir mediku. Dawn huma bidliet tekniċi biss jew tixtiequ tagħmlu aktar tibdiliet sostanzjali fil-rigward it-tamir mediku. Grazzi. Two extremely good points. Dawn huma żewġ punti tajbin ħafna, Sinjura Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Präsident. Grazie ħafna, President. ħafna affarijiet intqalu iżda nixtieq nisħaq fuq punt partikolari. Ġifieri l-fiduċja tal-konsumaturi fis-suq waħdini u dan din il-fiduċja hija nieqsa u għandna problemi marbuta ma' dan. Jekk aħna rridu tassew niksbu il-fiduċja taċ-ċittadini rridu nagħtu xi ħaġa lill-konsumaturi u inti għamilt weda li dan tagħmlu rridu implementazzjoni legali biex bekk jekk il-problemi il-konsumaturi kollhom problemi jistgħu jeżerċitaw id-dritt li jilmentaw. U jekk jixtru xi prodott minn x'imkien ieħor jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. U għalhekk dak li għattu huwa importanti ħafna. Inti qed li tagħmel xi ħaġa rigward il-kumpens kollettiv u tittamel sistema Ewropea jien nixtieq naqbel mal-Sur Rochefort. Hemm ħafna studji li diġà eh, tfaslu, ħafna konsultazzjonijiet, iva tagħmel studju ieħor, naqbel miegħek għamlu kemm trid, iżda jekk joġbok iddeċidu wara dan u tuna xi ħaġa biex nkun nistgħu naħdmu biha. U toqgħdux tgħidulna jekk joġobkom li hemm bżonn li jkun hemm studju ieħor. Min kien qablek diġà għamel dan il-pass. U għalek fċertu punt tiġbet linja u t-tajt men bizzeja studi u rridu nimxu minnem. Is-sur xvab, jek joġbu, mux ijataw, t-istatina sommarju, jek joġbu kummissarju. Jew forsi servizzi tijak jistaw jikun tatjawna. Naddilek il-kelma. I have also been informed. Jien ġejt informat ukoll dwar il-rapport dwar eh, l-e-commerce ta' Surarias u fuq dan nista' ngħid li ħanappoġġaw bisħiħ l-espansjoni tal-e-commerce u li kunem kontroll tal-e-commerce. Il-kwistjonijiet li tqajmu dwar kemm l-utenti huma eh, qed ikollhom aċċess għall-internet jiena nħoss li rridu nestendu dan l-aċċess kemm jista' jkun u rridu niżguraw ukoll li ma jkunx hemm frammentazzjoni ma tajt fir-rapport tiegħek Sur Arias. Anke fir-rigward ir-regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur fid-dinja tal-internet, din id-dinja virtwali. Huwa interessanti ħafna li naħdmu flimkien magħkom fuq il-fiduċa li l-konsumaturi għandhom ikollna fl-Unjoni Ewropea. Din hija importanti ħafna għall iżvilupp taħsib tagħna kif nistgħu niġġieldu pereżempju kontra l iffalsifikar Għalhekk hija kwistjoni importanti li tkun tista' tafda l-informazzjoni li inti għandek u hija importanti għar relazzjoni mal-tarif Dawn huma kwistjonijiet fej tassow nistgħu niżguraw li jkun hemm kwalità għolja ta' informazzjoni li tingħata l-konsumaturi. L-isforzi biex niżguraw li jkun hemm sigurtà fuq l-internet tal-minorenni ti importanti ħafna lina u hija importanti wkoll li nagħtu inċentivi għall kumpaniji biex jużaw li business. Kemm jista' jkun aħna rridu nagħmluha faċli għall individwi biex ikunu jistgħu jużaw din il-pjattaforma tal-e-commerce. Dan għaliex hemm livell ta' armonizzazzjoni. Nafu li hemm min jistkerraħ din il-kelma iżda l-armonizzazzjoni rridu nifmu x'inhi. rizultati nixtiequ? Rridu namlu inċentivizzazzjoni tal-utenti biex kull fejn ikunu qed ikunu nkunu minn fejn ikunu ikunu jafu xinu drittijiet tagħhom fil-kuntat li jagħmlu mal-fornitur, kif irridu nagħmlu inċentivi għal negozjanti biex ikun jistgħu jużaw aktar e-commerce. Dan nistgħu nagħmluh biss jekk huwa jkun jaf li l-impenji tiegħu u l-obbligi tiegħu ikun jaf tassew x'inhuma. Ikun fej ikun il-pajis li l klijenti jew ħajxtri il-prodott minn għandu. Min Jiena nħoss li rridu noqogħdu attenti ħafna, nisnu affarijiet u naraw x'miri aħna rridu niksbu. Niddeċidu x'inhuma l-miri tagħna u mbagħad ejja naħdmu flimkien biex niksbu dawn l-anijiet. Eh, eh, Rrit ngħid li huwa veru li il-konsumatur illum fil-Kummissjoni huwa magħruf illi huwa ta' importanza kbira f'kull policy, f'kull politika illi qed ssir. Jekk wieħed qed jitkellem fuq id-digital agenda, jekk wieħed jitkellem fuq climate, jekk wieħed jitkellem fuq enerġija, jekk wieħed jitkellem fuq trasport, jekk wieħed jitkellem fuq ix qed jitkellem, wieħed irid iżomm il-konsumatur fil-ħsib tiegħu. Dak huwa x-xogħol illi jiena għandi fil-kulleġġ illi kull inizjattiva illi qiegħda tiġi proposta minn sħabi il-kummissarji l-oħrajn jiena u l-kabinet tiegħi qegħdin janalizzawa fid-dettall fil-kuntest ta' konsumatur. Aħna kellna per eżempju reċentement il-kwistjoni tal-e-commerce, tal, tal tal-qasam tal, digitali, fej kien hemm moviment qawwi biex jirristringi kemm jista' jkun il-beħ fuq l-internet ta' prodotti biex jipproteġi kumpaniji li huma ta' ċerta li jipproduċu ċerta livelli. U l-ħsib kien li jgħamlu jagħmlu speċi ta' regolamenti biex jissodisfaw lil daw, però l-effett kien se jkun negattiv ħafna fuq il-konsumatur. Ir-rezistenja dan l-andament u r-riżultat li għandna llum huwa riżultat fejn Ehm, il-konsumatur ehm, huwa benevolat, huwa trattat ħafna ħjar ehm, f'dan il-kuntest. Bħal dan hemm każi oħra u se jkun hemm każi oħra fil-futur. Ix-xogħol tiegħi huwa illi nivverifikaw kemm jista' jkun il dak kollu li qed isir mill-kummissarju l-oħrajn qed ipoġġu l-konsumatur fil-ħsieb tiegħu. Mhux biss imma wkoll illi kull analiżi li ssir wara ta' dawk l-affarijiet, ta' dawk id-deċiżjoni li jkunu saru, l-effett fuq il-konsumatur qed jiġi konsidrat bħala importanti. Issa da jiddependi minn kemm inkun effikaċi jiena u għalhekk nirfa' responsabbilta ta' da kollu. Però nista' nassigurak illi hemm koordinament qawwi u b'saħħtu bejn il-kummissarji kollha, kulħadd jaraf l-importanza ta' din il-ħaġa u ma naħsibx li kelli problemi biex nikkoordina ma ebda wieħed mill-kummissarji illi rrid naħdem magħhom. Onkla fuq l-azzjoni ta' klas jiena nixtieq nerġa' ntenni li aħna mhux ser ninfurzaw leġizlazzjoni simili għal dik Amerikana tinkompli ntenniħ dan u nittenni li ikonna l-istudji possibli biex noħorġu b'leġizlazzjoni li twassal li ħanimxu l-qoddim. U għal darba oħra nistan saraħlek moħħok Sinjura Gebhardt jina mux qed noqgħod niprokrastina l-affarijiet, mhux qed noqgħod nagħmel minn kollox biex indowwem, iżda qed nagħmel l-almu tiegħi biex najdu li issa għanna skeda fissa kif dan il-proċess ħamme xuħur qoddim. U Jiena naf li s-sur Grek fil-rapportijaw semma li Mejju tista' tkun l-iskeda u forsi niskorru din l-iskadenza bxar. Iżda nittamaw li nerġaw lura fid-direzzjoni biex niksbu xi ħaġa minn tal-inqas sena d-dieħla. U għal darba dejjem intemmu dan il-proċess nħossu li hija ta' importanza ewlenija jekk aħna tassew irridu li l-konsumatur jerġa' jkun jista' jafdi jafda s-suq eh, waħdini. Fir-rigward li ma tantx hemm rappreżentanza mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi fil laqat tagħna jien ma naħsibx li huwa każ. Jiena naħseb li nagħtu biżejjed attenzjoni lill konsumaturi Il-bieraħ pereżempju kont f'Washington U waħda mill-attivitajiet li kienet fost l lanijiet li jena nżur Washington kienet li nindirizza dialogu transatlantiku fil-rigward il-konsumaturi f'Washington. Dan għamiltu bi pjaċir kbir u il-feedback li għet nirċivu minnem u għawihet pozittiv ħafna fuq il-direttiva tal-sigurtà tal-prodotti nilqaw il-feedback kollu li nistgħu nirċievu biex bekk din id-direttiva namluha stringenti kemm jista' jkun. Is-sigurtà tal-prodotti hija importanti għal xogħol tagħna. Li ndaħlu lil ċina u l-Stati Uniti nħossu li importanti. Jiena salbira kont qiegħed fl-Istati Uniti u diskutejna din il-kwistjoni Nittama li sa l-axar ta' din is-sena ħajkonna din il-ftehim ta' kollaborazzjoni U kif għettilkom, kif għettilom, dinija ta' beneficju għal kulħadd u forsi kienu qegħdin jaraw li daħlu l-Kanada u koll. U għettilom għala le, iktar ma nkunu aktar laħjar, aktar ħan konna il-ħarsin tal-konsumaturi għal-qalbna. Jekk ikun hemm xi problema fl-Ewropa, din tista' titfaċċa ovvjament fl-Istati Uniti jew x'imkien ieħor u jekk aħna nistgħu nagħmlu kontroll ma' aktar pajjiżi, tant l-aħjar. Hija importanti li l fl flimkien nagħmlu azzjoni u l fl flimkien qegħdin nżidu l-kontroll u monitoraġġ. Jiena ħankun f'Ġunju fiċ-Ċina u ħan diskutu fost l-affarijiet ewlenin kif nistgħu nikkontrollaw il-kwalità mill-oriġni fiċ-Ċina. Mis-sors, ovvjament din mhix faċli. il kolna nafuh dan. Iżda jiena nħoss li jekk ninsistu anke mal-kontraparti tagħna fl-Istati Uniti, fil-bira jiena kont niddiskuti moviment komuni fi rigward iċ-Ċina. Għanna nitkellmu ma' ċina fl-imkien biex niżguraw li s-sigurtà tal-prodotti tkun anki importanti da skemmi importanti għalina. Jiena nilqa l-appoġġ għal-budget, jiena kont Ministru għall-Finanzi f'Malta għal xar snin sħaħ u naf kemm hija importanti kemm importanti l-budget. Naf li dawn it-talbit kollha li qed nirċievu għal proġetti ġodda pereżempju huwa importanti li jkollhom finanzi biżejjed. Inkella nkunu ninsabu fil-medjokrità. Aħna ma nistawx noqogħdu nserħu biss fuq proġetti pilota. Għanna proġetti pilota li huma importanti, iżda l-iktar ħaġa importanti, importanti hija li konna l-finanzi biex nibnu l-kapaċità tagħna. Palma nafu, Waħda mill-ikbar kritika li nirċivu anke minn il-Parlament Ewropew hija li m'għandniex biżejjed infurzar ċertu waqsma. Hija faċli bħali kummissarju ngħid li dik mhix responsabilità tiegħi imma tal-Istati Membri. Iżda fl-aħħar mill-aħħar għalfejn qegħdin hawn. Aħna qegħdin biex niksbu riżultati għaċ-ċittadini tagħna. Aħna qegħdin hawn għal ċittadini tagħna biex naqdu ċittadini tagħna. U allura mhix biżejjed għalija li ngħid li mhix ir-responsabilità tiegħi. Hija responsabilità tiegħi għaliex jien irid nara li fejn hemm nuqqas aħna nistgħu nagħmlu tajjeb biex nżidu l-isforzi tagħna, nżidu l-kapaċità tagħna ħalli niżguraw li l-monitoraġġ ikun wieħed sibi. Fuq sigurtà tal-prodotti nuqqas ta' sorveljanza jista' jkollha effetti negattivi, iżda meta nitkellmu dwar oqsma oħra fuq sigurtà tal-ikel pereżempju, jew oqsma oħra fuq sorveljanza ta' kwistjonijiet ta' iġene. Nafu li l-mart m'għandhomx ma jafux frontiera, m'għandhomx żon il-viżas biex imorru minn pajjiż għal ieħor. U għalhekk aħna rridu ngħidu narfu li kulħadd huwa responsabbli għal dawn l-affarijiet. Għall-armonizzazzjonijiet tal-menti tal-konsumaturi iva jena nħoss li din it-tina kapacita li wieġbu aktar malajr għall-elementi tal-konsumaturi biex nifmu maħjar u biex nimxu aktar malajr. Fuq it-tamir mediku l-aħħar kumment il-bidliet ta' l-għanin li ħajkonna ma oqsma ġodda bħal per eżempju l-testjar ġenetiku, vigilanza aħjar u inforzar fuq il-kwalità u l-użu ta' dan it-tamir. Grazzi, President. Uh, John, thank you very much. John, ringrazzjak verament minn qalbi tal-inti alludej tal-tant suġġetti ħafna li jaqgħu taħtek, taħt responsabilità tiegħek imma mhux forsi anki tagħna. Inti diġà u rejtna li qed jirnexxilek taħdem tajjeb fuq ix-xogħol li għandek fil-mandat tiegħek imma nixtieq ukoll nifirħulek għal fatt li meta ġejt hawnhekk għal dan ismieħ kif qalet is-Sinjora Gebhardt b'mod dirett talbitek biex tgħidlek li inti dak li verament salvagwardja l-interessi tal-konsumatur. Rajna li mill-mod kif inti kellimtna fuq il-vulkan, is-saħħa, is-sigurtà tal-ikel, tant affarijiet, inti verament saraħtinna moħħna naf li inti trid taħdem jitfit maħna għal tul il-mandat tijak, ġifir nir-ingrazzjawk tal-li inti ġejt il-taqan li kienet l għal darba tijak, aħna nistanaw bil-ħerqa biex nkomplu naħdmu miegħek ma' tim tijak. Naf ħafna minn nis li formaw parti minn dan it-tim tijak u aħna nista' ngħidlek li naħdmu verament tajjeb magħhom. Hi, Uh, so, ladies and gentlemen, uh, on to our final... Signori, immorru l-ħar punt fuq l-agenda tana, aħna nexxilna naqru fil-ħin li għanna l-rapporter għalek ġew lajninu u jiena ħdimna fuq dan fuq dan rapportant importanti u qed joħolq ħafna interess li huwa ovvjament ħaġa tajba. Anki sur dalli, sinjura Krews, kolħadd qed jaħdem fuq dan is-suġġett. Jien naħseb mhux se jkollna ċans li naħnu tajjeb fuq anki jekk se nisamu l-preżentazzjoni tiegħek għanna shadow reporters li għaluna jitkelmu fissimu, inklus stess, ġifiri, ma dan il-rapport naħseb jixraqlu zmin iktar fit-iktar fit-tul fej konna u koll shadow reporters għalek se nissuġġerixxu li fit-2 ta' ġunju dikinar tiġi żurna Sinjura Kreus. Ġifri, imma naħseb li forsi nistaw niffittjaw xi sija fit tnejn ta' ġunju biex naraw li x-shadow rapporteurs ikunu għaw kunu jistaw jipparteċipaw fi diskussjoni. L-emendi jistaw jaslu fil-5 ta' Mejju din hija data xejn realistika. Dan huwa rapport l-ħarġ inizjattiva tagħna jiena naħseb li hemm bżonn nieħdu ftit iktar ħin. Mhux palma minna fil-rapport tas Sur Grek, jiġifieri din hija proposta li nressaq lilkom, ma nafx kif taħsbu intom. Iva, mill-lider qed taqblu. Mela, l-ewwel nisimgħu prezentazzjoni naħa tagħkom um, il-gruppi rapportaw lura l shadow rapporters ikun hemm ferti forsi xi kummenti żgħar sakemm eh, naslu sal-6 nofs sal-ħin li għandna dispożizzjoni tagħna. Imma r-rapport minnum fih natu ċans ieħor biex inkunu nidisam li diskutu u nresqu l-emendi wkoll. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li inti ta'walt iż-żmien tal-emendi veru ma tantx kellna ħin ħamsa ta' Mejju. Għalhekk peress li r-rapport huwa importanti tajjeb li se nieħdu ftit iktar ħin. Mela l-kumplament ta' ġurnata tajma l kulħadd peress li jiena r-rapporter ta' dan ir-rapport ir-rapport dwar it-komplija tas-suq intern kummerċ elettroniku. Qed nitkellmu fuq l-e-commerce cross-border. Saru diversi studju fuq dan is-suġġett kien hemm laqat man atturi, għaqdiet tal-konsumaturi, negozji, nies li huma involuti nies li jaħdmu bl-online commerce. Nixtieq nirringrazzja l-kull wieħed u waħda li taw sem. Il-problemi huma ħafna. Hemm ukoll ostakoli li qegħdin irrażnu il-suq intern, il-kummerċ elettroniku fil-suq intern, l-sfidi, l-miżuri li wieħed jista' jaħseb fihom huma importanti sabiex naslu għall-istrateġija tal-2020. Nasbu li dan għandu jkun il-lajt motiv biex naslu għassu intern. Il-partijiet interessati kollha hemm bżonn verament jagħmlu sforz biex jelbu ix-xkiel ittejbu il-kummerċ e-commerce bejn pajjiż u ieħor u dan irridu nagħmluh f'mod veru namlu l-almutana. Mod ta' kif naslu u għalli konna politika attiva li tejn il-konsumaturi imma kif ukoll il-kumpaniji sabiex dawn jibben ikollhom l-ikbar benefiċċju mill-e-commerce. Ġifiri, li l-prodotti li jkunu joffru jkunu bi prezz ekonomiku. Il-suq intern ma rridux biss nsaħħu ħabba l-e-commerce, imma permezz ta' dan il-mod tal-e-commerce inkunu nistgħu naraw li s-suq intern jaħdem tajjeb. Irridu noqogħdu attenti biex aħna nipproteġu il-konsumaturi iż-żar dawk li jaqilgħu inqas l-SMEs però rridu naraw li l-ekonomija tkun iktar dinamika li komers għandu jkun effiċjenti naraw li konna linji ta' politika li jajnuna neliminaw il-problemi, nipromovu l-attività kif suppost fl-e-commerce. Ovvjament hemm ċertu affarijiet li jolqtu wkoll il-standards, il-normi ta' kif huma bħalissa. Fi 17 ta' Marzu kellna laqa u matula konnetna li rridu suq intern kompetittiv li kun jippermettilna li naffrontaw ukoll is-swieq oħra mod domestiku nużaw l-internet imma jippermettu wkoll li l-kumpaniji tagħna jibqgħu kompetittivi lil mill-Ewropa. Iġifri mhix liġi biex nirregolaw l-Ewropa, ma li setejn l-Ewropa tikkompeti fid-dinja biex ikkonna suq numeriku digitali li jaħdem tajjeb iridu neħu l-xkil li jiltaqa' miegħu. L-ekonomija tas-seklu 21 toffri ħafna sfidi. U dawk il-kumpaniji li rridu ikunu ta' qudimnet permezz tal-internet, ovvjament eh, juri li għanna revoluzzjoni ma nistaw aħna ikonna suq modernizzat jekk aħna l-istrateġiji tagħna ma nadattawhomx hemm bżonn inkunu modell minn ta' qoddimnet, eżempju tal-ekonomija numerika. Jina naħseb li hemm sitt aspetti f'dan ir-rapport li fuqhom irridu nirriflettu u naħdmu inkwantu għall-e-commerce. Ir-rapport jebbażat fuq dawn il-punti rridu nsaħħu l-aċċess tal-utenti u l-internet biex dawn ikunu jafu kif jużaw l-e-commerce anki biex ikunu assigurati mill-kwalità il-veloċità il tal-internet u kol meta meta qed li li mill-Unjoni. Ħafna bejjija qed joħolqu ostakoli u um, ċerti prodotti mhumiex possibbli tixtrihom fuq l-internet meta tkun tgħix xi post jew ieħor fl injoni Xi kultant għandek min jirrifjuta li ibieħ lejn ċertu pajjiżi. Għalhekk l-artiklu 20 par, paragrafu ta' direttiva mridu ehm, nerġgħu nqisuha li ma jissir diskriminazzjoni skont il-post residenza jew nazzjonalità. Il-fragmentazzjoni tar-regoli rridu nevitawa Għalhekk id-direttiva ġidda dwar id-dritti tal-konsumatura naħseb se tkun pass il qudiem mhux biss meta wieħed jiġi biex jiffirma kuntratt imma biex nkunu nistgħu nelbu problemi li jistgħu jesistu bejn il-bejji u minn qed jixtri u x-xerrej. Hemm bżonn il-konsumatur ikun jista' jafda ħafna eh, nies ma jixtrux online għax ma jafdawx li s-sistema hija ta' ċertu kwalità u sikura sabiex nerġaw nrawmu dil-fiduċja hemm bżonn nibdu uh, nibnu European Trust Mark naraw li fuq livell Ewropa jkun hemm ċertu supervizjoni tal-internet. Irridu nagħmlu kampanja ta' informazzjoni għal konsumaturi jkunu jafu x'inhu drittijiet tagħhom. X'inhu l-fatturi ta' sit tal-internet li juru li għandek tafda dan is-sit anki mħabba l-protezzjoni tad-data. Hemm bżonn inizjativi inizjattivi sabiex il-nies tan-negozju ikollhom inċentiv biex joffru l-prodotti tagħhom fuq l-internet. Ħafna kumpaniji ma jagħmlux dan għax għandhom konvenjenzi meta jpoġġu l-prodotti tagħhom fuq l-internet, hemm ir-regoli mħabba taxxa, mill-manager tal-iskart li varjaw minn su għall ieħor minn pajjiż għall ieħor. Ġifiri, min qed ibih jiltaqa' ma' ħafna problemi li ma jkunx jista' jipprevedihom. Tajjeb li aħna nejnu lil bejja isibu din il-fiduċja hemm bżonn ukoll ikonna sistema armonizzata dwar il-pagamenti il kif jaħdmu il-banek il-dritt tal-proprjetà intellettwali sabiex in-nies ma jridux il-regolamenti jridu jkunu fuq livell Ewropew anki inkontu għal pubbliċità li ssir għall avviżi li wieħed jista' jsib fuq l-internet meta qed jixtri prodott. Hemm bżonn nagħmlu sforzi biex su sigurtà ta' min qed juża l-internet, speċjalment eh, persuni taħt l-età. bżonn ukoll li naħdmu mal-ġenituri, ma' min jħuħsib it-tfal, ma' min jeduka t-tfal, sabiex dawn ikunu jistaw irrawmu ċertu formazzjoni fit-tfal ta' kif tal-użu tal-internet mit-tfal, speċjalment meta niġu għall-e-commerce. Jien nixtieq nispiċċa billi nirringrazzja s-sekretarjat tal-Kumitat Imko għal mod kif ħadmu, veru kni professjonali, ħadmu bisħieħ, kooperaw tajjeb nix nirringrazzja kol il-membri tal-Kumitat kollha tal-kontribuzzjonijiet tal-għajnuna li tawni Eh, matul il-laqat li kena eh, dawn l-axar xur, laqat kolla li kena f'dawn l-axar xur. Jena ovvjament eh, lest jiet għad dispozizjoni kom biex nirrispondi għal ċertu kummenti l-est li nil għal proposti ta'kom, minnaħa kom anki minnaħa tal-Komissjoni. dak kollu li jista isaħħaħir dan il-rapport jien lest nilqgħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Arras għal din l-introduzzjoni tiegħek. Mesni għattu ukoll li għandna żewġ kumitati li eh, se jagħti l-opinjoni fuq dan ir-rapport il-Kumitat tal-Industrija u l-Kumitat tal-Affarijiet Legali u allura probabilment jek ikonna timetable it-twal tejn l-inna u l-komitati l-oħrajn. Is-sur Sivic titkellem, inti wieħed mill-rapporters mill-komitati l-oħrajn, minix ċert ma t-nimmaġina li jival, daqstant jek eh, nil-ak f'dan il-komitat. Naf li jintu kol membru sistitut tal-komitat tagħna xorta waħda. Jiena kuntent li għad għawek maħna u kontribuċi għal diskussjoni. Grazzi ħafna. Naf li sar il-ħin u għaldaqstant jena sar musser indum wis. Et tismaw l-interpretazzjoni? Il-mikrofoni jgħat, il-mikrofonu jgħat fuq l lemin tijak. Uża dak il-mikrofonu Iva jena fast din naħa il-mikrofon din naħa jirrapprezenta l-grupp grupp politiku tiegħi. Eh, Kontet naħseb li dinja xi tip ta' diskriminazzjoni jgħid il-kellim. Issa tajjeb jgħid il-President qed tidher fuq l-iskrin. X'ma konniex qed narawk. Tajjeb, eh, tidru kuntenti li qegħdin tarawni issa fuq l-iskrin. Tajjeb, senjuri, aħna konna qegħdin nitkellmu dwar suġġett li huwa affaxxinanti għaliex aħna qed naraw u dimajnejna rivoluzzjoni tal-kummerċ u dan eh, ġara xi drabi fl-istorja kien ħafna kodba li nkitbu dwar dan jien minn ispeċjalist dwar dan iżda aħna qegħdin naraw rivoluzzjoni eh, dwar kif prodotti qegħdin jinxtraw il-naraw eżattament xiridu il-konsumaturi, su l-aptit tal-konsumaturi li jista sviluppa ħafna. Dawn is-suġġetti huma affaxxinanti, però hemm nuqqas ta' arfien u dejjem jiġri hekk dan f'sitwazzjoni ta' dan it-tip. Meta aħna nkunu affaxxinati b'xi ħaġa, aħna spiss ma jkollniex biżejjed informazzjoni dwar il-ħaġa li nkunu affaxxinati dwarha u dan japplika wkoll għall-e-commerce. Jina rajt f'dan il-rapport u naħseb li hemm ċertu trappoli jisom eh, nazba li n-naqaw fiha dwar is-simplifikazzjoni. U eżempju, 100 biljun euro dan huwa il-potenzjal ta' dan is-suq iżda taqawx din in-nasba li tkunu entuzjasti żejjed jekk inti eżempju tixtri friġġ fuq l-internet dan ifisser li inti mhux ser tkun qed tixtri din il-friġġ minn ħanut normali tradizzjonali. Ġifieri inti Ovvjament m'intix qed tagħmel il-xirja tiegħek minn ħanut, ħanut normali li fih tista' tmur, allora jew inkunu onesti. In-nies li jaħdmu f'dan l-ambjent ekonomiku fil-ħajja tagħhom ta' kuljum Eh, irridu niftakruh dan u ma rridux inkunu wis entuzjasti u ninsew ir-realtà. Xi kummenti dwar suġġett li għandu jiġi inkluż hawnhekk u ma ġiex inkluż kif suppost jew inkella ġew minn sija għal kollox. L-ewwel nett meta nitkellmu dwar kummerċ eh, ftuħ fl-Unjoni Ewropea, naħseb li dan eh, huwa ta' paradoss hawnhekk fejn il-kummerċ għandu jkun liktar miftuħ għadu xorta waħda limitatu għadu maluq għaliex ċertu konsumaturi, ċertu klienti għadhom diskriminati kontra. Aħna għandna direttiva li tajt li diskriminazzjoni mhijiex permessa, hija prorbita, però jiena għandi credit card pollakka u ma nistax nixtri E, prodotti mir-Renju Unit online ġifiri. Għaliex din il-credit card mhux qed tiġi rikonoxxuta mill e, bejija fir-Renju Unit. Allura u tajjeb li konna dawn l-idea bih jew niftakru li affarijiet iktar importanti rridu neliminaw għal kollox id-diskriminazzjoni jekk irridu nkunu ta' suċċess fil-e-commerce. Fil possibilitajiet ta' ridress per eżempju fost oħrajn naħseb li din hija xi ħaġa importanti e, għal qofol hawnhekk. U rapporter għandu raġun fejn qal li l-konsumaturi għad m'għandhomx bizzejet fiduċja f'dan it-tip ta' bejħ u xiri. Meta huma ma jis sempliċement ma jistawx e, jixtru xi ħaġa. santa nabżon bżonn ta' kampanja biex nippromovu dan it-tip ta' bej u xini u rridu wkoll ngħidu fl-istess ħin li irrid ikun hemm il-drittijiet kollha disponibbli. Jekk inti pereżempju tixtri washing machine jew fridge fuq l-internet inti tista' tirritorna jekk di ma tkunx taħdem sew jew jkollok garanzija dan il-prodott jista' jiġi mibdul jekk ma jaħdimx mod tajjeb. Uħut eh, minnis uh, eh, jibżaw ħafna jixtru prodotti fuq l-internet għaliex jgħidu iva tajjeb jisser eh, jġibu li din il fridġ id darum batek ma taħdem ser namel jien. Allura aħjar immur f'ħanut normali. Il-rapporter jitkellem ukoll dwar il-kredibilità tal-min jishtru min ibih. Din il-kredibilità ila timbena matul bosta snin b'mod tradizzjonali. Allura issa sar nagħmlu l-istess ħaġa għal l-e-commerce. Dawk in-nies li bijaw fuq l-internet irrijaw irridu e, jibnu ċertu lealtà lejn il-konsumaturi tagħhom li xekk ma jagħmlu xek dan se jisibuha diffiċli ħafna biex joffru inċentivi lil konsumaturi biex e, jużaw l-e-commerce. Dwar ir-redress. Jekk aħna nibnu sistema ċara ħafna biex insolvu ċertu kwistjonijiet, allura il-bej u xiri fuq l-internet ser ikun ta' falliment. Għaliex? Irrit ikun xi tip ta' uh, settlement permess tal-qorti u possibilitajiet oħrajn. Jiena naf li hemm mekkaniżmu ta' dan it-tip meta inti titratta l-kwistjoni ta' min għandu ċertu domain fuq l-internet, per eżempju, min wasit sit ta' dan id-domain. Jien minix espert, ma nafx eżattament kif din taħdem, però forsi din tista' tiġi eh, mifruxa fuq eh, oqsma gbar fl-internet. Grazzi ħafna, grazzi tal-idea tiegħek, naħseb li għandek raġun li fakkartna li l-e-commerce hija xi ħaġa li apparti mill Missu, eh, missu ġenerali u allura dan dan huwa fattur importanti ħafna biex eh, nkunu nistgħu niffanilizzaw is-suq intern. Jiena nixtieq nisma' minant is-sinjura Is-sinjura Stiller jekk għandkom għażla jew inti jew il-Kummissjoni, jiena kont ser nistenna l-Kummissjoni l-ewwel biex imbagħad inkomplu bid-dibattitu. Forsi nkun nistgħu nistgħu nkomplu fil-laqgħa li miss. Naflu li wkoll hemm is-Sinjura Kepard li tixtieq titkellem fisem il-Shadow Reporters u allura forsi nitlob li Sinjura Kepard titkellem l-ewwel u mbagħad is-Sinjura Styler Umbat jek il-nexxin ndaħlu l-sur mejar nistaw namlu għekku kol per nasib serin kunu tart. Min jishtiq jibda? Katrin għek joġbok. Nixtiq namlu intervent qasir ħafna, grazzi U interessanti li meta tara kif l-e-commerce eh, jaħdem u meta smajt il-kollega tiegħi jitkellem dwar il-fridges, interessani li ħafna nies qegħdin jixtru rigali tal-miliet fuq l-internet għalfej għalhekk l-Amazon kien daqshekk ta' suċċess din is-sena. Eh, sea Borders Bookshops issa minħabba fekkal u kol. Eh, issa per eżempju tista' tixxi affarijiet int fuq l-internet, washing machines, kwalunkwe ħaġa, ma ma tista' tixxi minn ħanut normali. Allora importanti li tati dik lasta lill-konsumaturi, però importanti wkoll li naraw li hemm l-element ta' protezzjoni tal-konsumatur u eh, il-kwistjoni tal- eh, kwistjonijiet transkonfinali fil-rigward ta' protezzjoni tal-konsumatura l stant iridu nassiguraw li n-nies li qegħdin jixtru fuq l-internet ma jkollhomx relazzjonijiet żiena max-xerejja tagħhom. Nirringrazzja l-rapporter u kol kom tal-kommenti u nara nishtin kunaf xandax tajtu xtajt Keppert. Sinjor Keppert. Ser nitkellem bil franċis għalix il-kollega tijaj tani l kommenti bil franċis Tu dijas mhux mux se noqgħod nejt kollox għaxa hawn żewġ paġni fit-tul. Imma naħseb li tajjeb ta' min isemmi xi ftit punti. Għaxar surar jazlan huma importanti l ewwel net jirringrazzjakom għal dan il-rapport li fih insibu l-vantaġġi ta' dan is-suġġett. Shadow Reporter jaħseb li inti tkellimt numru ta' punti li huma importanti imma ċertu kwistjonijiet li dwarhom għat hemm ċertu problemi li fuqhom irridu nkomplu niddiskutu pereżempju il meta inti semmejt isu li il-ċittadini kollha tal-Unjoni 500 miljun eh, huma uh, edinem għal eh, su intern imma jina naħseb li bil-kontra u naqbel ma' Shadow Rapporteur, li su għandu jkunem għal konsumaturi u mhux bil-maqlub. Anki fu il-kummerċ elektroniku u xol ta' Signora Redding għawnek forsi ta' min inkomplu naħdmu fuq dan il-sujġet. Il-punt 14 jaħseb li ekkux eh, tan bżonjus li namlu ħafna regoli f'dan il-qasam. Il-punt 19 u qed issaqsi jekk hemmx bżonn dawn l-aġenziji indipendenti biex niproteġu il-konsumatur għax forsi hemm mezzi oħra ta' kif naslu biex eh, naħdmu fuq dawn il-suġġetti. Wieħed ukoll irid jittratta kif għal sur Sivjeċ dak kollu għandu xaqsam għal pagamenti online. Punt 25 qed nitkellmu fuq program li jiġi mibni kreata hawnhekk biex jagħti għajnuna finanzjar naħsbu li din mux, dan mhux l-aħjar mod eh, aħjar li l-e-commerce isir ikollu regoli ċari dwar il-vet, dwar il-proprietà il um, intellettuali u anki ta' kif eh, il-prodott jiġi eh, imqassam vaja il-posta eh, b'tariffi mhux għoljien. Dawn kienu punti fil-qosor tal-kollega ta' Shadow Rapporter imma il-bazi surarja sta' rapporti jek naħseb verament tittina il kapacita biex naħdmu tajjeb flimkien u nimxu l-qoddim flimkien. Grazzi. Good. Uh, tajjeb ħafna, grazzi. Għanna ftit ħin ieħor jekk forsi nitlob li sur Mary kommenta dwar kif jara situazzjoni Naf li hemm xi inizjattivi minna aħħar tal-Kummissjoni li huma ehm, importanti għal din il-kwistjoni wkoll. Eh, dawn huma oqsma integranti importanti ħafna. Nixtieq ngħid ukoll li l-ġimgħa l-oħra l-Kummissjoni adottat proposta fuq regolamentazzjoni ta' distribuzzjoni esklusiva u selettiva u dan, dan suġġett qatt ma kellu ċans jiddiskuti dwar il-Parlament. anka minn naħa tal-ikon u ma jaħsbu li dawn il-kwistjonijiet mhux importanti għal konsumaturi u għandhom biss jiġu diskussi trasparent, eh, astrati biss. Allora forsi issa nistgħu npoġġu dan is-suġġett f'kuntest iktar wiesa u forsi għandek xi punti personali dwar dan mm, jista' Sviluppat. Grazzi ħafna ser ndum ser nkun fil-qosor ħafna ma ser ndumu wis għaliex il-Kummissarju dalli ta' eh, risposta kompleta dwar dan. Il-kwistjoni li semmejtu hija waħda importanti u aħna naħsbu l-palissa dwar dawn il-kwistjonijiet eh, u il-Parlament, rapport tal-Parlament ser ikun input importanti ħafna u li għaxħal tal-Kummissjoni din is-sena li għandu xieqsam ma' kwistjonijiet eh, tal-e-commerce. Grazzi. Grazzi. Ija tajja ħafna mela, issa ser namlu timetable iktar dettaljata wara 2 ta' ġunju u probabilment ser inres u l-votazzjoni fuq ir-rapport għak f'Settembru Iżda ser ikonna żewġ plenarji f'Settembru għal santem ħafna opportunitajiet biex nivvotaw hemmhekk. Ser nabdi l-kelma lis-Sur Arias biex ikun jista' jala. Is-Sur Sivic għandi raġun jekk ngħid li inti rapportera l-opinjoni minn kumitat ieħor għax naħseb inti mettilniex. Le, għarrajt, inti qed tikkontribwixxi fismek, sempliciment fismek. Ma ħsibtek inti kontet tutina xopinjoni minna ħatta xie kumitati uħor, għal daqsan għaxiex dizappuntat dwar dan. Għaw xie il rapporters mil-komitati l-oħrajn nkunu nafu ta' xejn minn eh, eh, bueno, muchas gracias, presidente. Eh, Grazie, president. Minn dak li fimt e, data ta' skadenza mixxejni għad 2 ta' ġunju, e, data ta' skadenza l-emendi, tajjeb, ekku. Le, jgħid il-President, rridu namlu data ta' skadenza oħra ġdida. U dak li se namlu għalli li niddiskutu e, ir-rapporti għal si oħra fit-2 ta' ġunju. Mbagħad se jkun hemm intervent f'milkom sinjura Signora Cruz, nasab dan huwa importanti ħafna, mbagħad se naħdmu kum għall-Kumitati għall-Opinjoni għal eh, data ta' skadenza iktar tard f'Ġunju, unbat probabbilment il-Kumitat ta' Votazzjoni ser jkun f'Lulju, u mbagħad nivutaw finalment fil-plenarja f'Settembru. Għal daqsan hekk ikun hemm eh, Set natik idea mm, bejħet uħarta kif ser jiġru l-affarijiet. Tajjeb, grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd l kull min tkellem fuq dan ir-rapport l-lum, u ngħid li jiena ħadd nota tal-kummenti kollha u ovvjament ser nieħodhom in konsiderazzjoni fil dibattitu minħabba li aħna zidna il-ħin disponibli għalina għal dan il-pont, naħseb li importanti li nieħdu il-ħin bizzejed biex nasbu dwar il-kontributi kollha niddiskutu għan bat nemendaw il-dokument. Naħseb li mm, dinja idea tajba biex namlu użum il-ħin li għanna. Grazzi ħafna. Tajjeb, tajjeb Iva, aħna se nibbenefikaw minn dan il-ħin u nam ċert li l-Unjon Ewropea se jtagħmel użu tajjeb mill- uh, dan il-ħin. Nikonkludi laqa tagħna llum, sinjuri ningrazzja lil kulħadd eh, li dawk kollha li partecipaw, nixtieq nfakkarkom li għandna sessjoni tal-Kumitat it-tnejn 10 ta' Mejju mit-tlieta sa' sitta u nofs. Għandna aġenda mimlija li ser eh, tiġi mħabra dal-waqt mbagħad għandna laqa oħra fit-2 u 3 ta' Ġunju fejn aħna l-darbora sir ikonna żewġ sessjonijiet nistennew li s-Sinjura Crowes tiġi tintaqa' mal-Kumitat ukoll. għakom, grazzi u nikkonkludi laqatana.